Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late start. Uh... Sinjuri, lodwa tajba. Nibdew fuq il-punt 18, ġrida kontra terrorizmu u l-sostituzzjoni tal- <clears throat> tal-deċizjoni tal-Kunsill eh, eh, fuq il-ġrida kontra terrorizmu. Il-rapporteru għam Monika Holmeier, eh, il- il-skadenza għal-emendi eh, hija e, f'April, 7 April. Nati il-mikrofonu li sinjura Holmajer eh, direttament u mbagħad nisimgħu minant il-Kommissjoni qabel eh, qabel ma nisimgħu minant il-membri. L-ewwel sinjura Holmajer. Grazzi, President. Kollegi b'din id-direttiva fuq il-terrorizmu nalqu il-parti ta' trattat ta' Lisbona imma edin natu li nanfusna kompetenzi deċizjonali fuq din il-kwistjoni mill-2002 kienem revizjoni ta' din il-deċizjoni AFAS bejn stati membri fil-bidu, specialment wara l-attak ta' Twin Towers. Il-kustjoni żviluppat iktar. Issa hemm deċiżjoni ġdida fil-ġnus ma'uda illi terġa' titlobna illi id-direttiva tagħna nadattawa għal ċirkostanzi attwali m'għandniex nużaw iktar issa deċiżjoni qafas imma direttiva biex nkunu nistgħu nilqgħu għal l-isfidi ġodda ta' terrorizmu. Jiena diġà tkellimt mal eh, shadows biex naraw x'direzzjoni se nieħdu fl-imkien. Aħna bilna illi mannix nerġaw niftu id-diskussjoni kollha, imma hemm diġa strumenti konsolidati fl-istati membri li jistgħu jiġu applikati u għandhom ikunu applikati, għandhom jiġu applikati u dana fir rispett ta' tradizjoni u sistemi ġuridiċi tal-istati membri. u l-istati membri impenjaw ruħom li jittrasponu umbat il- eh, il-dispozizjonijiet tal-deċizjoni għafas. L-ISIS hija l-iktar teddida eh, importanti l-attak ta' Parigi u rridu niġildu kontra dan il-fenomenu. Et naraw li zaza eh, zaza ġermanizi, franċizi, marru fis Sirja biex jiġildu bħala foreign fighters u dan huwa terminu li ma tantx huwa tajjeb. Jiena kieku nippreferixxi nsejħilhom cross-border fighters. E, eh, Mhumiex stranieri fil-fatt, eh, huma Ewropej. Imma minnaħa ta' Sirja stranieri, imma mill-puntu di vista tagħna huma terroristi interni għall-Europa. U rajna kienu illi kienu l-Ewropej li għamlu l-attentati f'Kabul u postijiet oħra fid-dinja illi eh, għamlu ħafna vittmi u għal din raġuni aħna mitlubin nieħdu provvedimenti ġodda illi eh, snin ilu ma stajniex laqas nimmaġinaw. Ir-rwol eh, primarju huwa marbut mal-fatt illi dawn l-organizzazzjonijiet terroristiċi għandhom network kbira ħafna densa Umħabba mħabba fekk, jekk eh, xaħat timur jieħu training fxie kamp ta' taħriġ fi Sirja, kienem kas ta' zazu illi f'Kabul qatel ħafna nis tal-aħħar, ftit qabel ġim imħarraċ minn persuna li ma kienx marbut mal netwek ta' terrorizmu. Il-persuna li E, għal ħarreġa hija ħatja daqs il-terrorista li mbagħad għatellilu e, e, nifsu għatelli dawk nis kollha. U għal din raġuni din il dispozizjoni fuq l-attakki terroristi terroristiċi jinkludu l-finanzjament, l-appoċ loġistiku, u ah, anki eh, persuni li għatma kienu jahazbu li ikunu terroristi jitħlu f'dan il- eh, din il-network u jinsew kull emozjoni umana u joqtlu miet ta' U fil-rapport jena e eh, provajt namel ċarezza fuq ħafna punti rridu nevitaw illi nkunu iktar dajfa u ridu niċaraw xie affarijiet fuq l-euro ġust u fil-emendi, għax anki fil-kunsell, per eżempju, fuq il-vjaġġi hemm differenza fl-opinjonijiet. U jiena nixtieq nitkellem fuq dan b'no b'mod iktar profond mal-shadows. U għal din raġuni jiena nipproponi illi niddiskutu li taraffariet importanti flimkien mal-shadows fil-għali mis maħom Umbat naraw fejn hemm ah, li għadhom eh, miftuħin, fejn hemm riservi, għax inkella naħseb illi eh, barra minnek nistaw nistgħu nappoġġaw il-rapport tal-Kummissjoni. Eh, hemm xi priorità E, internet f'dan il-rapport e, jirċevi ftit attenzjoni u fil-rapport tiegħi jiena tkellimt ukoll fuq ir-rabta bejn il-kriminalità organizzata u terrorizmu. U u dan qed jiffaċilita x-xogħol ta' terroristi qegħdin jgħinu l xulxin dawn e, dawn iż-żewġ fenomeni il-kriminalità organizzata u terrorizmu. U mbagħad hemm il-kwistjoni tal-ħasil tal-flus, tal flus bħala eh, finanzjament ta' terrorizmu. Dawn huma punti estremament importanti. U zitt u koll il-kwistjoni tal-organizzazzjoni tal tal-assistenza. Bżon eh, il-status l-istatus ta' dawn l-organizzazzjoni jiġi ċarat. Fil-rapport jina provajt ninkludi dawn il-kwistjoni kollha u jiena nħares l qoddim biex niddiskuti mal-shadows e, minnaħa waħda nala e, malajr fuq dan il-punt, però rridu noqogħdu attenti. L-istati membri dan il-ftejm qafas jixtiequ jgħal oħ f'xarej, tliet xhur għax l-Istati membri jixtiequ li jkollhom bażi legali u armonizzata biex jevitaw li jkun hemm eh, azzjonijiet differenti fu il-kwistjoni tal-finanzjamenti, preparazzjoni tal-attentati. U eh, għaveru illi sistemi legali huma differenti, però għandhom bżon ta' bażi komuni, armonizzata kam jista' jkun. Biex eh, il-kooperazzjoni bejn l-intelligence u bejn tal-istati tal membri eh, tkun tista' ssir eh, b'mod iktar faċli. U għal din ir-raġuni eh, fil-laqat mar shadow sen anki l-esperti biex jatuna iktar dawl. Grazzi ħafna, Sinjura. Holmeyer. nifem li għetja iġeluk tamer kollox bil-ħagġla, pero nafu li kemija urġenti l-kustjoni. U, nibdew il-proċess eh, minna ħata xadows, nibdew b'Katerina Kinnici. Grazzi, President. L-għanetina nir-ringrazzja il-kollega Hun Majer għal-rapport u anki għal eh, xogħol qed tagħmel Il-rapport huwa punt ta' tluq tajjeb ħafna għad-diskussjoni tagħna. U jina naħseb li huwa verament neċessarju li fil-Europa għandu jkonna qafas legali armonizzati li huwa importanti biex inkunu nistgħu nafaċċaw dan il-fenomenu ta' terrorizmu internazzjonali li huwa gravissimu illi mhux biss qed idajje fl-istituzzjonijiet imma għandu impatt kbir anki fuq il-ħajja ta' ċittadini U f'dan il-kas, ġifiri, aħna qegħdin niddiskutu fil-fatt waħda mill-ewwel direttivi ta' armonizzazzjoni tal-liġi kriminali bejn l-Istati membri għax huwa importanti illi nimpenjaw ruħna biex nibnu direttiva biex ikun hemm dispożizzjoni ċari u preċiżi li jistgħu jiġu applikati b'mod uniformi fl-Istati membri kolli kif qalet anki il-kollega Holmeyer. U fuq dan ħoss li huwa Importanti li aħna nimpenjaw ruħna uh, fuq l-obligi uh, illi eh, hemm eh, obligi vinkolanti internazzjonalment, però huwa neċessarju wkoll nqogħdu attenti u kawti illi ma niprovawx immorru li lem minn dak li hemm miktub fil-dawn l-istrumenti. Aħna nafu li liġi kriminali għandu impatt importanti ħafna u jista uh, anki kollu effett kbir uh, fuq il-sujġett tal-libertà tal ċittadini. U naturalment dana jkun aċċettabbli jekk eh, il-kondotta tkun verament perikoluża u taħsara għal ħajja tal ċittadini. Sfortunatament kif diġà qabel anki meta meta deċidejna fuq id-deċiżjoni għafas, li l-lum se nissostitwixxu. E, għanna ftit żmien biex namlu din l-analiżi u għanna ftit żmien anki biex inkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt ta' dawn il-deċiżjonijiet fuq il-sistemi kriminali nazzjonali. Għal-dastant rridu nkunu preċiżi ħafna e, u billi billi, billi niprovaw nfittxu innu nuqqasijiet eh, possibbli fil-sistemi. U dana kemm eh, fuq il-trasposizjoni tal-obbligu tal obbligi nazjonali eh, u li mid-deċiżjoni għafas kif ukoll anki ta', networks. Bla dubju, il-terrorizmu ħaġa gravi ħafna u qed u aħna qed jappellawna biex naffaċċaħ, però fl-istess ħin eh, irridu nsibu bilanċ tajjeb u eh, u rridu nirrispettaw il-fiduċa. Eh, aħna li għanna qoddimna hija sfida ta' ċiviltà legali. Se jkun diffiċli li aħna noħorġu b'normi kriminali li jkunu jistaw ikunu għall-altezza tal-fenomenu u fl-istess ħin jirrispettaw anki differenzi legali. Però l-approċ eh, nina zgura li jirnexin naslu għal rizultat. Aħna għatman eh, niġildu battalja ideologika imma għanna nħolqu eh, sistema li jista jiġi applikat b'mod uniformi fil-pajizi tagħna kollha. Jiena nixti fuq is-sustanza ni xi ħaġa fuq il-fat li biex ikonna eh, effettività fil-ġlida kontra il-terrorizmu rridu nsaħħu rafforza il-kollaborazzjoni bejn eh, bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri fil-ġlida kontra terrorizmu il-li hu marbut ħafna ma' forum oħra ta' kriminalità organizzata. Eh, irridu nużaw anki il-kwistjoni tal-konfiska, anki eh, teknoloġiji ġodda huma e, importanti fil-ġdida kontra terrorizmu anki jekk ma nistgħux aħna eh, nillimitaw il-libertà ta, espressjoni u stampa. U l-aħħar nishti nirringrazzja lil kollega Holmaer fil-disponibilità li uriet Eh, biex din id-direttiva nkunu nistaw natu drittijiet l-vittimi ċari u preċizi. Naqbel fu il-pozizjoni taħħa fu il-fat li għanna bżon niddiskutu fu affarijiet komplikati fil-laqat ma' shadows. U minna ħati għaj najt li jena disponibli għal massimu biex nikoopera eh, għal dan l-istrument legali li għandu jkun effettiv kontra il-terrorizmu. Grazie ħafna. Issa eh, l sijar Kirkhop Shadow. Grazzi ħafna. Nishtiq nifraħ li rapporter għal-ħidma taħħa sissa. Jidirli li li illi Meta wieħed iqis il-minacċi minnaħta terroristi huwa importanti ħafna li niżguraw illi kemm jista' jkun eh, ma jkunx hemm nuqqas taftejim fil-konfużjoni u konfużjoni bejn l-awtoritajiet fl-Ewropa fuq kif jista' huma eh, jippersegwitaw il-terroristi. U fil-liġijiet domestiċi prattiċi, irrid ikun importanti li aħna jkonna komprensjoni komuni ta' definizjonijiet u li jkonna anke approċ komuni għal ċerti eh, reati li mhumiex propju terrorizmu fih nifsu imma dak it-tip ta' reat illi iseħħu biex jinkoraġixxu terrorizmu. Per eżempju, il-provokazzjoni, glorifikazzjoni u bekk inkunu nistaw nifmu iktar eh, kontra xiex qed niġildu aħna jina kelli problemi fil-kwistjoni tal-liġijiet eh, armonizzanti. U jiena kontent bit-terminu li qed nużawissa ta' approssimizzazzjoni, għax dana jiddeskrivi aħjar id-differenzi li għanna e, bejn sistemi legali differenti. U, u jiena kontenti li għandu jkonna komprensjoni ċara tal-prinċipi bażiċi tal-, reati. Imma anki l-aspett liħor u importanti, ċoe il rikonoximent tal-pozizjoni ta' vittmi ta' terrorizmu. Aħna nitkellmu ħafna fuq il-terrorizmu, terrorizmu terrorizmu l fuq terroristi u ħafna drabi anki eh, namlu reazzjonijiet automatiċi għat terrorizmu individuali, però irriduna irrid ikollna approċċ iktar wiesa, approċċ responsabbli li inkludi anki il-bżonnijiet tal-vittimi u l-familji tagħhom u anki l-appoċ li għanna natu l-om u għanna ma namluħx sow dan fl-Europa u jina kuntent ħafna li dan u anklus fil-pakket eh, ta' din da dan il-rapport u l-fat li nġibu liġijiet internazjonali u ninkluduha fil-liġi Ewropea eh, f'termini ġenerali ħaġa tajba ħafna. Allora jina b'mod ġenerali kuntent ħafna b'dan il-rapport ma l inkronista u inkomplu u nitkelmu fuq kwistjonijiet ta' proporzjonalità u neċessità kif ukoll il-bżonn li niżguraw li l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Aġenziji ta' Intelligence u ta' infurzar ta' liġi ikompli, jitkompla. U fl-aħħar eh, ikolli ngħid li dispieċini ħafna li ħafna opportunitajiet li tajna fi snin għall eh, autoritajiet awtoritajiet ta' infurzar ta' liġi Eh, li tajnijom f'dawn is-snin bħal Joint Investigation Teams ma ġewx utilizzati u laqas implementati biżejjed. Eh, fit-terrorizmu aħna eh, ma konniex nikkooperaw biżejjed u dana ma nistawx iktar nippermettu li jiġri u din ir rapporti jippermetti dawn it-tama li kulħadd se jisfrutta dawn l-opportunitajiet biex immexxu qudiem din l-inizjattiva. Grazzi il kwestjoni tal-implementazzjoni eh, għajimnija un jina zgura li signora Holmajer se tinkludija di għax il-problema anki tal-deċizjoni tal-Konsilja propju da. Il-Sur eh, Ġezek u għaxħaddu tal-Alde. Grazzi, President. L-ewel net, komment fuq il-proċedura iktar lejn il kommissjoni anki jekk la bosta direttiva huwa speċifiku għax l l-għan huwa il-konsolidament tal laki u tal-obbligi internazzjonali kien ikun aħjar kieku din il-proposta kienet tkun akkompanjata ma' evalwazzjoni ta' impatt. Il-Kummissjoni wkoll wedet li se tagħmel ġustifikazzjoni bil-miktub u anki eh, anki jekk ma kienx neċessarja, però sissa għadhom mamluwiex di u ħafna gruppi ta' pressjoni għalu koll li libertà ta' espressjoni għandu ikollhom eh, evalwazzjoni separat u fu, fu, eh, il-rapport nir-ringrazzjaw aħna eh, nħossu eh, l-orientament tar-rapport u skont eh, l-approċ ġenerali u il-rapport però jżid ħafna elementi ġodda u meta wieħed isit żmien qasir li għandna dispożizzjon ma naħsebx li se jkun faċli li nsibu ftehim eh, komuni fuq xi ħut minn dawn il-punti għax ħafna minnhom huma ta' tħassib. Meta wieħed isit titolu tar-rapport Eh, eh, wieħed iħoss tentazzjoni li jżid iktar elementi fi sustanza però l-an principali ta' direttiva hija li nistabilixxu definizzjoni komuni ta' terrorizmu biex inkunu nistgħu nifaċilitaw l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u jkunu jistgħu jitrattaw mal-terroristi fuq il-proposti ta' rapporter fuq il-lemendi li jirrigwardaw l-internet u l-użu l-abuż tiegħu minn gruppi terroristiċi irridu nkunu eh, kawti mal-kumpaniji tal-internet eh, u l-kumpaniji mm, service providers irridu nispeċifikaw eh, illi din għandha tkun talba ġuridika fuq il l-imblokkar tal-aksess għal web page naqbel illi dawn il-web pages għandhom jitneħħew però irridu noqodu attenti bil-imblokkar li jista' jasal għal limitazzjoni. Jiena però a favur li jkun hemm kooperazzjoni mal-kumpaniji ta' internet biex nibnu uh, front komuni mal-propaganda ta' terrorizmu. Dawn ma nistawx nżiduhom kollha fir-recitu dawn elementi, pero nishti nifoka aktar fuq il-aspetti vinkolanti ta' test. U importanti li hawnhekk eh, eh, il-messagġi għandhom ikunu eh, accessibli għal publiku illi jinċitaw il-persuni lejn il-terrorizmu u għanda tiġi konsiderata u reat kriminali. Un port importanti dan il-punt. U barra minn hekk li l-attakki ċibernetiċi għandhom ikunu anki fl-ambitu tal-terrorizmu u għadda mill-kwistjonijiet e, iktar importanti hija il-vjaġġ. Din hija dispożizzjoni li ħatejn l-istati membri e, e, jaffaċċaw il-fenomenu tal-foreign fighters, nifem li hemm Eh, eh, min, min jista' jkun kontra il-kriminalizzazzjoni tal-intenzjoni tal-vjaġġ, però il-proposta ma tikkriminalizzax l-intenzjoni li wieħed jivvjaġġa, din għandha tiġi anki flimkien ma bidu ta' implementazzjoni ta' reat intis u nistaw anki insaħħu t-test xejn iktar jekk ikun hemm bżonn Għalija mhuwiex ċar għallan l-an prinċipali fil tal tar-rapport. Għax minnaħa għada l-emenda testendi l-iskop billi tinkludi kwalunkwe individu mhux biss eh, l-individwi jew residenti li tilqu minn stat membru nħosslu għal approċ ġust. Però fl-istess ħin tillimita anki il-reat Eh, lejn pajjiżi li mhumiex tan-nazzjonalità tal-vjaġġant jew ta' residenza tiegħu. Jiena ma nħossx li huwa utli li aħna nillimitaw għal dawk il-pajjiżi. Xiġri fil-każ ta' bniedem li għandu doppja nazzjonalità, per eżempju. Jekk irridu verament nagħmlu prevenzjoni għal eh, parteċipazzjoni eh, għal ta' attività ta' terrorizmu, hemm bżonn nevitaw kwalunkwe loophole l-iktar eh, protezzjoni importanti li għanna bżonna unnek huwa il-neċessità li niprovaw il-li il-persuna kellu intenzjoni kontribwixi għall-attivitajiet tal-grupp, għall-approċ tal-rapporter eh, fil-bżon l-inżidu l-kooperazzjoni u l-tasin ta' informazzjoni, dan huwa l-an principali ta' direttivi. U dan għandu inkludi anke l-aħjar prassi fil-prevenzjoni u riabilitazzjoni. Punt essenzjali E, biex ninforzaw l-kooperazzjoni ġudizzjarja jew l-użu ta' e, strumenti e, ta' investigazzjoni għandhom jużaw l-istess strumenti li użaw għal reati importanti kif hemm miktub fir-report u rridu nżidu anki li meta jirċevu l-informazzjoni il-persuna illi hija sospettata tista eh, tkun preżenti fit-territorju f'dan il-każ li stat membru għandu l-dmir jinvestiga il-fatti kontenuti. Irridu anki eh, nilqa l-salvagawardija ekstra fuq il-drittijiet tal-bnidem. U anki Eh, nishtiq anki nsaħħu l kustjoni ta' reportar għandu jkonna evalwazzjoni ġenerali mill-naħa tal-Kommissjoni fuq l-effettività u proporzjonalità ta' dawn il-miżuri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali. U jina ħares l biex eh, inkunna fiktar fuq din il kustjoni Grazzi. Issa eh, Ernst. Vielen Dank an die Berichterstatterin, die ja auch versucht hat aus der ersten Grazie, Hafner l-rapporter li fil-fatt ikkonsidrat numru ta' punti li għajjimna fl-ewwel laqatana. Aħna għanna interess f'dan l-istrument biex eh, nitrataw l-kwistjoni ta' terrorizmu, nixtiequ li jkun hemm ċertu ammont ta' armonizzazzjoni, aħna nixtiequ eh, iċ-ċarezza u hekk huwa punt importanti dan. U palma għal in kellim ta' qabli u l-kellima ta' qabli ta' qabli imbżon li nużaw dawk l-istrumenti li fil-fat għanna. U palma għalu kellima ta' qabel huwa importanti li jkollna valutazzjoni tal-impatt kif suppost hawnhekk u ma nistgħux nifmu għalfejn ma kenniex dax importanti li jkollna din l-evalwazzjoni. Hemm bżonn li naraw x'inhuma l-effetti fuq id-drittijiet fundamentali. Jina ma nafx għalix ma kenniex dan, għalix dan jaffettwa numru ta' sma. Meta ħarsu li il-firxa ta' impatti li dan jista' jkun, e, jider li huwa importanti ħafna li konna valwazzjoni tal-impatt huwa importanti li il-soċjetà ċivili tkun involuta kif suppost biex tindirizza problemi potenzjali. Għalek għanna l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għan voluta, anka l-Eurojust. Importanti li dawn rappresentanti ta' soċjetà ċivili fi fatt ikunu involuti. U bħalma qed din id-direttiva ċertament ħajkolla xi impatti. Dak l-ewwel punt tiegħi it-tieni punt. Jiena naħseb li ħaġa tajba li rapporter semma numru ta' punti dwar id-diskriminazzjoni. Irridu nkunu bilanċati u proporzjonati. L-istat ta' dritt irridu nżommu f'moħħna hekk. Għalhekk ħaġa tajba li dan il-punt ġi inkluż. Il-punt li jmiss huwa l-finanzjar ta' terrorizmu. Nixtieq nistaqsi ir-rapporter hawnhekk dwar iż-żejt u flus li ġejjin miż-żejt ma nistax niftakar jekk ix inkluża għalhekk xaqt nistaqsi l-rapporter propju dwar dan il-punt għax naħseb li huwa verament importanti issa il-ħarsin tal-vittmi. Dan u huwa parti importanti ħafna tal din id-direttiva. Mżon naraw dwar il-vittmi. Jina tkellimt ma' vittmi ta' terrorizmu. Situazzjoni hija waħda diffiċli ħafna l-jom. Għalek jina naħseb li jemżon nassiguraw li id-drittijiet tagħhom jiġu rispettati l-vittmi ta' terrorizmu l-violenza għandhom bżon, per eżempju, li kollom għajnuna psikoloġika, eh, għajnuna e, legali, tipi kollha ta' għajnuna li jista' jkollhom bżon u mandom xie kollom iħallsu għalija, din hija xi ħaġa importanti ħafna li għalina. Issa, hawnhekk għaw il-problema ewlenija. Mżon nitkellmu dwar definizzjonijiet. Ħantikom eżempju. Fil-paġna 12, U hekk il-każ ta' persuni li vjaġġaw għal skopijiet terroristiċi. Imma mem lebda rabta ċara ma' terrorizmu. Din toħloq problema legali u din hija kwistjoni tqajmet mill-Ġermanja u stati membri oħra Ġifiri, li wieħed ikun innoċenti sakemm tipprova li mhuwiex qed tiġi maqluba hekk ta' taħt fuq, irid ikun hemm rabta ċara ma' reat partikolari. Inti ma tistax ikollok sempliċiment persuna qed tivvjaġġa? Għalhekk hawnhekk hawn konsiderazzjonijiet legali jiena naf li dan huwa punt li tqajjem mill-Ġermanja fil-Kunsill u ma nistgħux ninjorawh. Issa, l-aħħar punt li xtaqt inqajjem? Ħafna minn dawn ir-reati jiġu trattati b'modi differenti fi stati membri differenti. Fil-Ġermanja din hija kwistjoni għall-Pulizija għalhekk irridu naraw il-mod ta' kif jiġu organizzati legalment dawn ir-reati differenti u x'inhuma dispożizzjonijiet legali fl-istati membri differenti. Jiena naħseb li d tal dawn ir-reati huma wiesa mhux ħażin Għalek jena nishtiq nitkellem dwar dawn ir-reati u d-definizzjoni tagħhom naqriżiet, grazzi. Grazzi ħafna issa nadi il-kelma lil-shadow eh, tal-ħodor li hija Iva Ġuli ma ħajt kellu ħadd ieħor minn floka. Iva, Iva Ġuli sfortunatament mhix qiegħda disponibbli għalhekk qed la posta jena. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid li b'mod ġenerali aħna nilqaw ir-reviżjoni tad-deċiżjoni afas anka sabiex dan il-qasam jiġi eh, aktar skont il-Trattat ta' Lisbona. Biex naraw il nuqqas li jeżistu u nixtieq insemmi li dawk id-dispożizzjonijiet u kjarifiki li morru lejn sim ta' informazzjoni aħjar fuq is-persuni suspettati u imġiba riskjuża aħna dawn appoġġawhom għaliex naħsbu li qed nitkellmu fuq sima ħjar ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi, l-awtoritajiet tas-sigurtà fl-Ewropa u mhux sempliciment li niksbu dejjem aktar informazzjoni fuq persuni fil-fatt mhumiex suspettati. Ma rrid li hemm ċertu dispożizzjonijiet fejn aħna nħossu li rapporter miexja fid-direzzjoni ħażina b'mod partikolari dwar l-ambitu ta' direttiva fuq iċ-ċiber kriminalità. Monika, inti u kontrapporter fuq dan ukoll. U aħna nishtiq nkunu nafu għalfejn għandna nittrasferixxu l-ambitu ta' din id-direttiva li votajna fuqa fl-2013 u għadha ma ġietx implementata bil-mod sħiħ fl istati membri kollha li jridu ndaħlu għassa f'din id-direttiva. Aħna għandna direttiva fuq iċ-ċiberkriminalità trid tiġi trasposta, trid tkun eh, infurzata mod li aħna qbilna fuq u naħseb li hija għodda importanti u inti tirreferi għalija anka għal dik li hija l-ambitu dwar il-malicious software dik għandha tibqa' kif inhi u m'għandniex niddublikaw ix-xogħol. Mod partikolari daw il-proposti għawek qed imorru li lin minn hekk u hemmhekk l-affarijiet ikkomplikaw ruhom. Għaliex xinek naqra fil-premessa 11a li l-izvilup ta' IT malware għal beneficju tal-gruppi ta' terroristi għanda tiġi kastigata, dan ifisser kriminalizzazzjoni tal-programmers. Eh, Dan għaliex kull software, kull hardware jista' jkun għal benefiċċju ta' terroristi f'ċertu okkażjonijiet. Iġri dan ifisser li, per eżempju, din l-Apple Lock diskussa issa tista' tiġi kastigata fl-istati membri, għalhekk aħna maħniex qed nitkellmu dwar li nisblukkawha f'ċertu sistuzzjonijiet meta jitlobna l-imħallef, aħna qegħdin nitkellmu li nikkriminalizzaw il-programmers il ta' dawn il-locks, jew inkella ta' l-encryptors. Din iva ovvja hija l-benefiċċja terroristi ma l-benefiċċju għalli tagħna l-koll, anka dawk li forsi mhux qed jaħdmu skont il-liġi. U dan imur lil lin minn dak li għandu jsir f'din id-direttiva. Għalhekk din xi ħaġa li ma nistgħux naċċettawha u kol ma tantx tejna li niparagunaw il-software ma' armi Din hija xi ħaġa diġà koperta fil-direttiva ta' ċiber kriminalità li f'dan il kontesti hija bilanċata kif ukoll ninkludu dispożizzjonijiet fuq informazzjoni, anzi attakki fuq sistemi ta' informazzjoni li jistgħu jkunu għal benefiċċju tagħna il-koll. Għaliex mhux dawn l-attakki kollha huma affarijiet li jsiru mill-terroristi. Artiklu 48 mod partikolari li issa tajt li dawk li jaqsmu Eh, l-arfin dwar kif wieħed jagħmel attakk fuq sistemi ta' informazzjoni u dawk li provdu teknoloġija sabiex isiru dawn l-attakki fuq sistemi ta', ta informazzjoni jekk aħna nkunu qegħdin nikkriminalizzawhom ma nkunu mixin fid-direzzjoni ħażina. U din hija xi ħaġa li għandha titħalla fl-ambitu tal-direttiva ta' ċiberkriminalità. Aħna sibna soluzzjoni hawnhekk U f'din id-direttiva fuq kontra terrorizmu, direttiva fuq kif nġildu terrorizmu, għanda tifoka fuq l-ambitu ta' deċiżjoni għafas li kena qabel mod partikolari li intejbu l-parti li għanda xaqsa maqsim tal-informazzjoni fej palma e, et aħna konna bilna maħħa għalek aħna nkunu kontenti ħafna kien nexxinna nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna ħanħalli bizziet ħin sabiex il-rapporter tkun tista' twieġeb għal dawn il-punti kollha kif ukoll nixtieq ngħid il-kollegi li bdejna tard ħafna 10 eh, minuti tard għalhekk mhux ħajkonna biżgħet ħin fuq dan il file tant importanti. Issa l-kollega li miss hija x-shadow għal-lief Didi li hija Laura Ġea. Grazzi, Sur President, mela sa dan it-tant nixtieq nirringrazzja ir-rapporter Holmajer għal-ħidma li għamlet u tal-li qiset Is-suġġerimenti li battila mod partikolari nilqa l-introduzzjoni ta' klawzola li tobbliga l-Istati membri li għamlu skambju ta' informazzjoni bejnietom u bl-informazzjoni tal-Istati membri jekk ikun hemm informazzjoni ta' intelligence li twassal għal possibilità li jkun hemm attakki terroristiċi. Din hija xi ħaġa li mhix ikkalkulata biżejjed fil-ġrida kontra terrorizmu bħalma rajna wara l-avvenimenti ta' Pariġi fil-fatt l-informazzjoni kienet disponibbli imma ma ġietx maqsuma. U jina naqbel u koll ma l-introduzzjoni ta' ċertu artikli li għandhom il-ħsib li iħarsu drittijiet fondamentali u drittijiet proċedurali dawn huma elementi verament importanti tal-leġislazzjoni eh, tagħna u jridu jsiru parti integrali tad-direttiva Mod ġenerali iżda nixtieq nenfasizza li għaw nuqqas ambizzjoni f'din id-direttiva. Il-ġlieda terrorizmu hija priorità imma bħalissa hemm nuqqas ta' approċċ olistiku, viżjoni olistiku, rridu morru lil lin mid-definizzjoni ta' miżuri ta' repressjoni li huma maħsuba għal ġlieda ta' terrorizmu. Rridu nġalu li l-istati membri li jintroduċu eh, elementi ta' prevenzjoni u jinvolvu il-soċjetà ċivili fil-ġlieda kontra l-radikalizzazzjoni u terrorizmu. Ridu u koll nolqtu li finanzjar ta' terrorizmu għal xuwa bis b'dan il-mod li ħannaqsu il-kapacità li terroristi jaġixxu Min barra li nużaw il-mizuri eżistenti bħal konfiska jew l-frizar tal-assi, minn barra dan irridu naraw il-proċessi li waslu għad disponibilità finanzjarja. L-organizzazzjonijiet terroristiċi finanzjaw ruħum permezz ta' traffikar tal-armi, iż-żejt, u anka il-traffiku ta' l-armi li għandu suq eh, sħiħ fl-Europa. Għalfej l-Europa qed tittollera li konna kummerċ tal-armi ma' pajjiżi f'kunflitt. Għalfej ma ninfokawx fuq l-enerġija rinnovabbli biex b'dan il-mod neliminaw ċertu rizorsi li terroristiċi l dawk il-gvernijiet li Eh, Mod apposta jew inkella sempliċement billi ma jagħtux każ eh, jgħinu lill-azzjonijiet ta' terroristi. Issa fuq ir-restrizzjonijiet tal-internet u l-possibilità li titħalla fl-awtoritajiet li jġildu li jneħħu jew jimblukkaw il-kontenut ta' siti sospetti bħalma ġi propost mill-rapport, mill-rapporter u mill-kunsil fl-approċ ġenerali rridu noqogħdu attenti ħafna jekk niġu biex nintroduċu dawn it-tip ta' miżuri u fost il-garanziji tajbin li ġew msemmija mill-rapporter hemm bżonn inkludu l-intervent obbligatorju tal-awtorità ġudizzjarja sabiex jevalwaw u jawtorizzaw l-luq ta' ċertu siti jew inkella tneħħija tal-kontenut tagħhom il-libertà tal-espressjoni u l-indipendenza tal-network tal-internet -tal mandawx jiġu preġudikati bl mod. Fost l-istrumenti investigativi jena nishtiq nara wkoll referenza għal kontribuzzjoni tinata għal eh, l-investigazzjonijiet dawk li deċidu li jitilqu minn grupp terroristiku u jikollaboraw mal-ġustizzja sabiex jillimitaw eh, il-xogħol il il li jagħmlu magħhom u l-attivitajiet tagħhom Aħna lesti ninkomplu nikollaboraw ma'kom u aħna nkunu prezenti anka fin-negozjati u li nippruvaw li niksbu strument li huwa effettiv u effikaċi. Jina ma tantx ikkonvinta mill-fatt li l-fatt li ma tantx għandna ħin anke jekk hemm bżonn ċertu urġenza huwa fattur pożittiv għaliex sfortunatament jekk aħna naħdmu situazzjoni ta' emerġenza ħafna drabi jista' jkun eh, jista' jwassal għal eh, ċertu azzjonijiet li jumbat eh, jiddispjaċina li nkunu għamilnijom, imma imżon li nikollaboraw, grazzi. Okay, thank you. And finally for the shadows, Mr. Fontana for the ENF. Issa l-axħar shadow, Mr. Fontana għal-ENF. Jena nishtiq najt proset li rapporter għal ċertament hemm ċertu punti ta' dan ir-rapport li jena naqbel maħħom. U importanti li jirnexinna insibu ftejm fost istati Ewropej f'din il-ġlida kontra terrorizmu. Mod partikolari meta aħna nitkellmu dwar it-terrorizmu minn ehm, perspettiva Islamista, terrorizmu Islamiku, din hija xi ħaġa li minn pajsa liħor ħankunu nsibuha diffiċi ħafna nifaċċaw. Għalhekk jiena naħseb li dan it-tentattiv li nippruvaw kemm jista' jkun li namlu inuformi u inkella li namlu konformi għat trattat tal-Lisbona, bżon kollaboraw ħafna iżjed milja minna sissa. Jiena naħseb li mod partikolari il-gwerra fuq l-internet hija tajba. Aħna fimna li il-web, l-internet huwa post fejn hemm radikalizzazzjoni fejn ħafna persuni li forsi għall-ewwel ma tantx ikunu reliġjużi ma mbagħad jispiċċaw estremisti jekk inħarsu forsi fuq l-internet ċertu stqarrijiet, jew anka nitalmu fuq l-internet stess kif wieħed jagħmel azzjoni terroristika. Minnaħa l-oħra aħna ninsabu fi triq diffiċli mhux ħażin, għaliex irridu nkunu nistgħu nigarantixxu anke l-libertà tal-internet, il-possibilità li wieħed jużah. Għalhekk huwa ċar li soluzzjonijiet li għandna f'din ran rapport irridu nitlu f'aktar dettall Eh, u importanti ħafna li nolqtu l-kapitali u ċar li terrorizmu għandu modi differenti ta' finanzjar. Imma, jekk huwa possibbli hemm bżonn li naraw jekk forsi xi pajjiżi barranin li wkoll qegħdin jiffinanzjaw it-terrorizmu u rridu nkunu nistgħu naraw jekk nistgħux ehm, eh, nieħdu azzjoni kontrihom anke b'mod finanzjarju għalli jidir li hemm ċertu pajjiżi li jisom interessati li jizommu ċertu terrorizmu għaddej anka fiħdan l-Ewropa. Wieħed mill-iżjed punti importanti huwa kif naraw il-kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija ta' Sigurezza. Kultant rajna fil-fatt li mhux l-istati kollha kellhom intelligence imħejja kif suppost u l-intelligence hija fundamentali għaliex din hija gwerra fuq kollox ta' intelligence. U l-aħħar ħaġa li għadha ma semmiċ, aħna jumejn ilu nafu li kien hemm eh, rej tal-Pulizija tal-Belġu hawnhekk fi Brussell viċin fejn qegħdin aħna. U nqatel eh, ċittadin eh, tal-Alġerija li kien qiegħed b'mod irregolari, ovvjament ma nafux għal sekkux terrorist imma saru investigazzjonijiet. Issa jien rid ngħid li huwa ċar li meta ikunem hemm sitwazzjoni irregolari, it-terrorist Jihu gost u jieħu vantaġġ għalhekk hemm bżonn nibdew ngħidu b'mod ċar li il-kontrolli, il-fatt li persuni ma jgħixux mod il-regolari, li kollom eh, dokumenti li l-immigrazzjoni tkun regolari, dan huwa mod fundamentali kif eh, naraw li il-reklutax ta' terrorizmu ma jkunx jista' jsir. F'din il-każ, f'din il-ġimgħa fl-Italja arresta ġi arrestat E, ċittadin Somali ta' Somalia għaliex kien qed jagħmel ċertu sqarijiet tal-ġihad u kien e, fl-Italja ilu jgħix e, l-Italja l-numru ta' żmien fi struttura turistika għal numru ta' għal periodu twil, ġbir struttura sabiħa bil-pool, ġbir noqogħdu attenti sabiex nazzjoniet tagħna ma jispiċċawx iżidu terrorizmu, grazzi. Mela kollegi, Shadows tkellmu, jina tajtom il-koll bizet ħin minħabba il-fat li eh, dan il-fajl huwa sensittiv u importanti ħafna jina il-Shadows tajtom il-ħin kollu li għandhom bżon u l-rapporter. Imma għom numru ta' membri li u koll ixtiqu jitkellmu. Għalek ħan sejjaħ erba kellima un bat nalqu il-lista għax eh, għedin naqra tard. Eh, L-ewel Jimenez Becerro. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naħseb li liżi ħaġa importanti l-ewwel pass li rridu nieħdu huwa li nifmu terrorizmu xinu. Jina naħseb li ma teżistix definizzjoni fuq it-terrorizmu li naqblu magħha kollha laqqas f'din il-kamra, jini li numru ta' snin, seba' snin, e, nitkellem fuq dan is-suġġett u naħseb li m'għandniex Eh, l-istess intenzjoni, l-istess mod ta' kif nindirizzaw terrorizmu, nifacċaw terrorizmu, huwa naqra diffiċli dan il-rapport huwa wieħed diffiċli xi nirringrazzja in Monika. Imma situazzjoni waħda diffiċli u komplikata, lan u lini għandu jkun palma fil-programm ta' Stokkolma li natu lil l-ċittadini zona ta' e, sigurtà u ġustizzja. U l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu għal vittmi u għal nevitaw li kunem aktar vittmi. Għalhekk iridu nimxu qudiem fuq bażi legali komuni. Għaliex qudiem sfida bħal di għandna bżonn rida politika. Jekk ma jkonniex rida politika li tellemina Ehm, jekk ma nkonniex din il-perspettiva li tejna nġildu il-terrorizmu ħan nispiċċaw eh, situazzjoni situazzjoniet fej jippruvaw jotlu kemm jista' jkun nies għalhekk hemm bżonn e, nibqgħu maquda sabiex nagħtu lill pulizija u l-imħalfin tagħna fuq l-ola livell serħan il-moħ li jkun jistgħu joperaw jaqsmu l-informazzjoni tant importanti biex ikun jistgħu jimxu l-qudiem f'din il-ġlieda kontra terrorizmu il-terrorizmu qed jinbidel, jinbidel dejjem. Monika qalet li hemm networks li jitkelmu fuq l-internet, l-internet huwa importanti, maħna osservajna li il suġġett tal-lupus solitarju qed jonqos madux il-każ li jkun hemm wieħed waħdu id-dar eh, jgħat fuq l-internet jorganizza kollox hekk. Le dawn huma ċelluli, ċelluli organizzati ħafna. Per eżempju, f'Sewta u Melija fi Spanja <clears throat> dawn il-persuni mhumiex radikalizzati permezz tal-internet imma permezz tal-familja tagħhom, permezz taħbib tagħhom. Mbagħad eh, l-esperti juru li huma ġejjin kollha minn livelli differenti ta' soċjetà, mhux kollha ġejjin minn eh, sitwazzjoni fejn ma jkunux aġġustaw ruħhom fis-soċjetà jew inkella li m'għandhomx apport soċjali. Għalhekk hemm bżonn inkunu aktar maquda u wara attentat kulħadd jagħti ħafna solidarjetà u nħossu eh, ċertu eh, ndima eh, mal-vitmi. Ma ħadd ma jaf jekk aħna aħni xankunu vitmi aħna stess għada, għalhekk iżjed pressjoni u inqas komprensjoni. Jiena naħseb li huwa importanti nevitaw li jkun hemm it-tieni vittimizzazzjoni bħalma jiġri eh, li għadu kif ħareġ terrorist li ġi kundannat għal reati inħareċ eh, inħareġ u ġi trattat kważi bħal eroj u, u jista forsi jispiċċa sintku ta' zona tiegħu ta' lokalità tiegħu. Għalhekk eja man, man ejja nifmu x'irridu ngħidu bit-terroristi, bit-terrorizmu, x'inhuma terroristi? inti kiku ma titfax pedofilu imexxi skola, ġifiri dini għal-istadnu l-istess raġunament. U għaw nis għawek li ħajifem dak li jtnajt. Għawek jt nitkelmu fuq terrorizmu, kuħat jitkellmu fuq terrorizmu, ma nix l-istess ideja f-moħna. Għalek, aħna irridu nifmu dak li huwa terrorizmu xinu l-istess għajnuna l-istaw natu l-vittmi jina nishtiq nappoġġa lil Monika tista' serraħ fuqi u fuq l-appoġġ kollu nista' natik. Grazzi. Thank you. Um, and now Mr. Becker. Grazzi, issur Becker. Grazzi. Aħna taħbtu wiċna ma' wieħed mill-ikbar teddit fl-Ewropa u s-soċjetà iktar issa milli li ma konna qabel u um Dinja teddida. Issa wasal spun fis siltrità tagħna stess li aħna qatt marajna. Qabel. Aħna qed nitkellmu dwar il-prevenzjoni tat-terrorizmu fl-Ewropa u qed ngħidu li dan irid jingħata l-iktar prijorità kbira possibbli. Il-politika tista' tissolvi żewġ affarijiet fl-istess waqt. Irid jew l-miżuri kollha mirati biex jaraw li ċittadini huma sikuri u rridu jiżviluppawhom u jridu ovvjament fl-istess ħin Nridu jpoġġu il-ġittijiet konstituzzjonali fuq livell tal-Unjoni Ewropea u livell konstituzzjonali dan affarijiet ngħidu jiġu fl-istess waqt ġifieri. U nappella lil daw kollha li qegħdin jaħdmu fuq dan palissa biex ma jarawx li drittijiet fundamentali jiġu limitati. Ovvjament irridu naraw illi il ġdid ta' miżuri legali li għandhom jiddaħlu mingħajr allinjament ġdid ta' drittijiet fundamentali m'tax ikun. Allora ma sax nimblokkaw dawk il-miżuri li jġibu magħhom iktar sikurtà hija l-ikbar sejħa għal politiċi li aħna nħarsu ċittadini tagħna. Ma ma rridux noqogħdu nistennew sakemm issi konna bis moħra ta' terrur biex indaħlu ċertu miżuri. Li jiena ċert illi mhux se jiġu permessi minn din is-sala illi jindaħlu fis-sfera privata minnajr ma nqisu id-drittijiet fondamentali. Ġifieri jiena ċert li intom testi li tagħmlu dan, ingrassjakom ta' dan. Naħseb li għanna nazaw natu appoġġi li rapporter u t tim taħħa. Grazzi Anna Gomes. Grazzi, grazzi, dan xogħol importanti jiena tassew kontenta li kon nistan kontribuċi u ndur it-text u nagħmlu emendi. naqbel mal ċadu ma ħtieġa dwar il-ħtieġa li preservaw il-prinċipji tal-proporzjonalità u nħar suġġettijiet fondamentali għal inħassi li dan huwa essenzjali għalina li aħna nkunu effettivi u mhux inneċevolaw it-terroristi. Kulħadd ħadem mod estensiv di tal-ġelida fuq tekst inizjattiva propja tal-ġelida barranin il tekst liġi mħejji. U Irridu nużaw dan biex nużaw programmi li niprevjenu radikalizzazzjoni niddi radikalizzaw ukoll. Ħafna elementi hawnhekk li jitolbu għal input tal eurojas f'dawn il-problemi li huma wkoll mhux biss hekk imma l-Europol kif ukoll ovvjament irridu impenn politiku illi huwa dak illi ma kienx hemmhekk kien retorika kollha. U għajna mlux mod mali, mm, ma kuxi kollegi, biex nitkellem għan nies hemmhekk. Fuq livell lokali biex nippruvaw naqdu l-kulħadd biex jaħdmu fuq dawn il-problemi biex nwaqfu radikalizzazzjoni. U biex nkun nafu fuq it-twissija bikrija u fajt bħal dawn. U minnaħi xi ħaġa tal-ġen dak li qegħdin jagħmlu minħabba l-bżonn. Minnaħa l-oħra Ma tantx hemm impenn minnaħa tal-Ewropa bl-istess mod u appoġġ politiku tal-istess livell, għal xejn jisir fuq kull livell politiku il-ġittadin ehm, Ewropew fuq livell lokali wkoll. qed narajem ħafna dwar ir-rwol ta' minnaħa ir-rabta bejn il- kriminalità organizzata li importanti ħafna u finanzament finanzjament ta' terrorizmu. Mek rridu nkunu ħafna iktar b'saħħitna f'termini tal-li naraw minnu responsabbli, mhux biss termini tal-li titlab illi l aġenzija ta' Forzar tal-Liġi jaħdmu flimkien, nitejgħu il-problema, imma li waqfu l-problema. U hemmhekk is-sistema finanzjarja għandha responsabiltajiet enormi. Ir-regolament finanzjarju li kena fl-Ewropa dan ir-rigward, kull mamel iffaċilita iskemi ta' ħassil tal-flus għall-krimin kriminalità organizzata u terrorizmu. Diex ħaġa tħassibni ferm iktar ma n-sir naf iktar x'qed jiġi f'dar rigward. U walew rridu nitolbu anki li jkun hemm responsabilità li intrefa mis sistema bankarja, mis sistema ta' konformità ta' compliance, ta' supervizjoni finanzjarja. Għaliex ma jistax ikun ibqgħu sejrin U iktar minn hekk, kemmu dwar li nerġgħu nirġaw nbidlu s-sistema kollha. Jekk għadun zomu s-sistema offshore, hija sistema li qiegħda taġevola il-ħassi tal-flus u l eksperimenta organizzata. U dan ir-rigward kull ħaġa tista' tejn il per esempio il-konfiska hija kruċjali. Palma qalet il-bira il-kollega tagħna Rosi Dindi mill-Kumitat eh, ta' Pliża kontra l-Mafja, l-istess ħaġa ħaġa oħra. Is-CDRN hemm qiegħed imma qiegħed hemmhekk jiġifieri chemical biological radioactive nuclear CBRN. Hija ħafna importanti l akwista l lat l-akwista hawnhekk sadaw. dawn Jina kont eh, rapporter tal-pjantazzjoni ta' CBRN tal-2010 u kont kuntat mal komita U jien nara lakuni enormi, per eżempju xi pajjiżi bħal Ġermanja qed jaħdmu fuq Svezja. Pajjiżi oħrajn mhux sempliċiment ehm, hija retorika, imma hija hija hija huma paroli fil-vojt. U anki minn dak li sta' żvilupp ta' teknoloġiji ġdida nina diskrivej dak li rajt dak li l-importanza tal teknoloġiji f'termini tal ebda kontradizzjoni fid-direttivi eżistenti. Um, għandek drones, per eżempju, li mhux qed jiġu gvernati fuq livell ċivil, propotenzjali enormi illi jintużaw mit-terroristi. bin ħsara kbira fuq ċittadini, fuq infrastrutturi, ija, sitt minuti tiħat. La kooperazzjoni wkoll bejn is-servizz tal-intelligence u kif jaħdmu jien mhux qed ngħid fuq livell Ewropew imma intelligence Ewropew hija essenzjali. Grazzi tas-sew. Marid, u kollok ħekollok tagħmel minuta u xek naf naħat tagħmel minuta. Iva, sempliċiment staqt ninnaqat ma jana u nek brabtat ma l-internet. Għax il-problema ija illi f'dan il-paragrafu għal din l-emenda 4a, jina nsib illi hemm dan tip tal-lingua ġenerali għandek per pereżempju u ċerti tip ta' użu tal-internet jista' jwassal għal radikalizzazzjoni, ma meta tgħid affarijiet bħal użu ċertu tip ta' użu tal-internet huwa wiesa wies, qatt waħasibuhom għandek il-YouTube, għandek il-Facebook. Dawn huma l-forum tal-użu. Imbagħad għandek kontenut illegali, jiena nifhem ġifieri jiena irrid nisuġġerixxi li jridu noqogħdu bajnejn għaliex aħna qegħdin hawnhekk qegħdin mixin fuq eh, linja dejqa ħafna hawnhekk għedin nitkellmu fuq il-limiti fuq il-periferiji ta' ċensura. Għedin noqogħdu sebba għajnejn għaliex l-Ewropa aħna rajna xi partijiet ċensura totali billi jużaw dan din l skuza U eh, minnaħa rajna li ma nitx xejn. U minnaħa l-oħra għamlet ħsara kbira tas-soċjetà. Grazzi. Issa ngħid il-Monika biex xie il-Konsil għandhom issa l-approċ komuni, jiġifieri nisimaw minn għandhom għaj negozjaw minn għana. Nixtieq li l għanda mm, il-President Olandiza propjament n xi għazbu fuq għadi. Stur Zvart, jekk jogħġbok. Grazzi membri onorevoli tal-Parlament, jittezon fil-qosor xarrejn ilu aħna għamilna direttiva ambizjuża, proposta direttiva ambizjuża biex nġildu kontra terrorizmu biex dan resqoħu qdim il-JHA, kosti ta' JHA f'Marzu. Marzu li għadda fuq il-jum annwali tal-kommemorazzjoni tal-vittmi ta' terrorizmu kien hemm dan il- punt importanti li ġi mrikonoxxut bħala li jridu nafu fuq, speċjalment tal ċelli ta' barranin. Il-abdozzjoni ħamħaffa tal-approċ ġenerali huwa sinjal qawwi l kunsillu ta' membri huma id fit fil-ġlida kontra terrorizmu u dan isib bilanċ ehm, bejn il-proposta tal-Kommissjoni u na l-oħra pożizzjoni tal-Istati membri. Elementi importanti tal-approċ ġenerali jkostitwixxu ir-reati tal-vjaġġar barra mill-Unjoni Ewropea li ta' terrorizmu kif ukoll finanzjament terroristiku, kif ukoll li taxxa li attakki kontra l-sistemi ta' informazzjoni għal ta' terrorizmu imma dawk li huma biss reati l-iktar serji. L-inklużjoni wkoll ta' dispożizzjoni ta' sisieħ ta' għodda investigattivi u illi konna drittijiet tal-vitmi. Wara il-diskussjonijiet tagħna fid-diskussjoni libe jrid nota li l-pożizzjoni tal-Kunsil huma magħluqin f'afna kwistjonijiet. Xi kwistjonijiet oħra ċertu bidliet, ċertu skambju ta' informazzjoni li teħtieġ Aħna nixtiequ li ninnotaw illi tinoħol ma jirles tal tħaffef ix-xogħol u l-momentu mill-inqabad. Allura, nitamaw li mal-parlament nkunu nistgħu nilħu ftehim fil-ġejjini qarib. U jitemen qabel il-posta sajf, grazzi. Grazzi, grazzi Monika ta' xogħol fuq tal-fajl. Kema ta' kustjonijiet li inti li semmew, naf li ġiri t-semmijom, ġivir kieġbog. Iva, grazzi ta' sewċer. Mela kollegi fuq l-approċ bażiku. Mimiex liġi kriminali fej qed nittrattaw il-liġi ta' kriminali ta' stat membru partikolari dan huwa deċiżjoni qafas illi ser iseħ liġi leġiżlazzjoni nazzjonali u hemm tradizzjonijiet differenti fl-istati membri allura f'kull stat membru ser jieħu xejra kemm xejn differenti. Jiġifieri huma prinċipji fundamentali li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk u mhux id-dettall għaliex dan fil-fatt mhuwiex ix-xogħol ta' din id-direttiva. Dan għandu jkun fil-qafas bażiku. Barra minn hekk meta nitkellmu dwar evalwazzjoni ta' impatt, kemm fil-2002 kif ukoll wara l-istati membri għamlu daw l-affarijiet u kien hemm ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu Dan ilu għonek ġifiri ju ilu għet iġi diskus fi stati membri ġi nasibx li jemma l-fejn għamlu evaluazzjoni tampat. Il-shadows, il-laqata shadows, hija waħda fejn il-Konsill l-Eurojust, l-Europol, l-esperti, dawn kollha ser jintalbu biex eh, jiġu jkellmuna fuq dawn il-kwistjonijiet għalfejn. Naħseb il-kollega tagħna Sur Jusek kien qed jgħid aħna irridu nasbu ftit dwar konflitti potenzjali, dwar konflitti territorjali, għaliex jista' jkun dawn il- um, uh, terroristi illi kollhom ċittadinanza doppja li jagħmlu reati fuq it-territorju barrani. Aħna nippruvaw nalinjaw dan bi proċeduri differenti Eh, u estradizzjoni għajnuna legali u procedimenti internazjonali legali. Imma ovvjament nitlu ktar fid-dettall hawnhekk illi jagħmel sens. Nuħadna li dritt nitkellmu fuq kwistjonijiet territorjali. Għalli li meta nitkellmu fuq l-rapport ħarri tagħna ser ikun hemm formulazzjoni preċiża li tiġġistifika s-sitwazzjoni. Jien għandi mistoqsija waħi fuq il-kwestjoni tal-vjaġġar bejn l-Unjoni Ewropea. Jiena tlab rappreżentanti tal-Konsilju tal-Kommissjoni biex jgħidulna kif dawn jistgħu jiġu mwaqfa fil-ġejjini, jiġifieri kinti per eżempju kriminali għafu bik fil-Belġu titmur Pariġi, il autoritajiet kif għet għamil, tkun kwestjoni ta' taħt liġi kriminali ġifiri, miżuri taħt liġi kriminali li waqfu kmiet ivvjaġġa, jew inkella dan isir permezz ta' channels oħrajn. Dan jrid isir ċertu ammont ta' datar kien hemm 130 ruħi li sfaw maqtula minħabba dawn it-tip ta' vjaġġar, ġifiri eh, dan huwa dan huwa argument validu. Jista' jkollok il-gvern Franċiż jgħidlek imma marriċi li jsir dan it-tip ta' vjaġġar imma jridu fuq it-tip ta' strumenti li għandhom jintużaw biex inwaqfu li dan kunem hemm dan it-tip ta' vjaġġar fil fat minnaħa ta' terroristi. Ili kunu marufa, marufa mal-awtoritajiet Belġani ma mhux ma dawk Franċiżi u naraw kif qed possibli possibbli waqfuhom daw li vjaġġaw lejn pajjiżi għal Ewropew biex jagħmlu attakk gravi. Għadija ġarri li tittiġi diskussa fiktar dettal flimkien Jan Filip, jina naqra sorpris għal dak li jinti jek bitnejt id-dritt għalix. Ma xejn hawn ġew li jitkellem dwar l-encryption. Xej li jitkellem dwar software mali użu doppju offert bħal daw. Dawn qed nitkellmu dwar malware li qed jintuża għal attak terroristiku. Mux qed nitkellmu fuq malware li qed jintuża minn Apple jew jew eh, kumpaniji da. Qed nitkellmu m'għandux x'jaqsam, ma jgħax taħt id s-sila ta' malware il-malware għandu xieqsa ma specifiku għal dak it-tip ta' software li jista' jintuża per eżempju biex iġġiel li żewġ ferroviji jiġġarfu jieħtu ma' xulxin. Jew inkella biex eh, tesplodi power station. Iġifiri dawn huma affarijiet jista' jintużaw esklusivament għal għanijiet ta' terrorizmu eh, affarijiet oħra normali għandhom xasmu mal-teknika mal teknikalitajiet normali, m'għandhomx jasmu. Għandek referenza ċiber kriminalità, ma jfessirx inti taqbad ma kollox imbagħad. Ja, kwistjoni ta' xinu kwalifikat bħala qatt terrorizmu jew tejja għal dan it-tip ta' qatt jew għajnuna u tixwix għal dakilan. għalix eh, inti qed ngħid ukoll inti kollok se jkollok ehm, tamir normali li jista' jintuża ħalanijiet ta' terrorizmu. Hija xi ħaġa li jridu jiġi diskussi bejn l-Istati Membri. U kollok u ukoll diskussjoni fuq l-encryption u x'tagħmel jekk tista' istess din is-sistema kollha tiġi miftuħa għal dan it-tip ta' attakki, ej, mux għati t-prova solvija, għat mandu jiprofa solvija fil tip ta' direttiva fil-verita. Inti kollok t-tħol ħafna dettal ki kulli għatu bisu għaxira. Erba A, l-Sinjora Harrison kienet qed tirreferi għal dan id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew fit-tekst oriġinali il-fuq minn 80% tal-kollegi xtaqu li dan isir dan il-mod. Għallek saret premessa, għax hija xi ħaġa li aħna ftemna fuqha imma biddit kelma waħda li waħda, sempliciment għamilt copy paste u użajta bħala premessa. mir report dati. U dak it-tip ta' lingwaġġ huwa kelma b'kelma l-lingwaġġ li żajna fil primarja u li ġi votat maġġoranza kbira. ċi mhux ħaġa li sempliċement għaddiet biżbrix. Għaddiet maġġoranza kbira fil-Parlament Ewropew. U hija rilevanti sa ċertu punt għal qasam ta' diskussjoni li qegħdin niddiskutu fuq li l-luq tal-websites. Dan tiġi miftim. Għalissa, tant hemm affarijiet għaddejjin fuq id-darknet illi għandhom jiġu esklużi. Naħseb li f'dan rekord hemm kooperazzjoni tajba però bejn il-kumpaniji u kollu l-gvernijiet u ma sibx li individwi jista' jieħu deċiżjoni jaqbad jieħu xi ħaġa u tisir permezz ta' kooperazzjoni ma' tim ikbar u mbagħad jekk ġifieri daw jirrifjutaw jew ma jaqblux għal raġuni oħra, ikun jista' jmur quddiem il-qorti imbagħad jekk ikun hemm unanimità, ovvjament dan jiġi esklus. Iżda ovvjament il-mod kif aħna deċidejna nagħmluh fil-passat jagħmel sens. Kull każ għaliex imma fajt fuq l-internet illi jitlob għal affarijiet terribli li jisiru u li mandomx ikunu disponibli u mandomx ikunu użati mill kriminali li jużaw id-dinja kriminali. Aħna kena dibattitu intensiv ħafna fuq dan kollu u ser niprofa nsegwi l osma kollha differenti bir-reqqa biex nara li qegħdin hawnhekk nizin fir-rapport li ser naħdmu ma' shadows fi żmien fi skadenza stretta biex narraw illi niproduċu riżultati. U Ningrazzjakom sa' xogħol eċċellenti li sar ma' rapporters fi żmien tant qasir. Grazzi wkoll tal-li tant urejtu ruħkom li għandkom brida tajba fil-rigward lest li niddiskutu naħseb il-koll li nkunu maqodin din is-sala fuq dan il-punt u ħadd minna ser ikun irid jara n mutu imutu żgur. U eh, fl-istess waqt aħna l-koll irridu nippruvaw nwaqfu drittijiet bażiċi fundamentali il-waqfu eh, il-waqfu diskussjoni għabbażi ta' drittijiet fundamentali għax daw kol ħadd irid ovvjament. Allura, il persuni li jkunu jistgħu jaħmu bl-approċċ bażiku wkoll fl-Istat Membru. Grazzi. Grazzi tassew Monika għal dan ix-xogħol li għamil fuq il-file. Mela ċar li shadows qegħdin jagħmlu u xogħol tagħhom hawnhekk għaliex għandna skadenza stretta ħafna fis-7 ta' April suppost u l-emendi nofsinhar, ġifiri mhux se jkollna ċans li nisimgħu il-Kummissjoni llum għaliex tant qegħdin lura bil-ħin li dispjaċini imma il-konna ċansi jħor li darba oħra jippreżentaw il-kas taħħom tal rigward mela naddu għal put numru 19 li għal kwestjoni għal il-tweġiba l-mistoqsija bil miktub il-Kommissjoni Deċembru 2015 Mr. Dan Baski nana ressa eh, mistoqsija fuq il-mizuri ta' kontra terrorizmu li iħarġ faxin ta' Deċembru 2015 skont regola 135 suppost il-tweġiba ġif eh, s-ġimmat, f ġimmat li ma sarx. Allura sendur li jessur Dan Barski biex eh, ikun jista jgħidinna kemm xej dak eh, dik kienet il-mistoqsija u bat nirġu lura l-Komissjoni. Sur Dan Barski. Grazie. Mistoqsija tiegħi hija bħala rizultat tal-attakki tal-Novembru ta' Pariġi u ċari li rridu namlu iktar biex namlu prevenzjoni ta' terroristi u kriminali bejn ċali tagħhom ma' stati membri u iktar miżuri jiġu adottati. Jiena nemmen illi għanna bżon ta' pjan xieraq ta' kooperazzjoni għax l-Unjoni Ewropea bħalissa edha taħt teddida ta' terrorizmu. Ridu meżuri biex nigarantixxu il-sikurezza ta' ċittadini, nigarantixxu ċaqliq ħieres u niġildu kontra terrorizmu fl Ewropea. Mistoqsija hija x'miżuri qed tipproponi l-Kummissjoni biex tagħti iktar appoġġ għall istati membri biex ikunu jżidu iġlida u l-prevenzjoni eh, tal-radikalizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea waqt li twaqqaf ukoll il-persuni radikalizzati li jidħlu fl-Unjoni Ewropea. X'tip ta' support ulterjuri tista' tagħti l-Kummissjoni biex tiżgura informazzjoni aħjar bejn stati membri u konvenzjoni akbar fil-prevenzjoni ta' terroristi u kriminali eċali e, e tagħhom fl-Ewropa. Grazzi, Sur Zambaski. Il-Kommissjoni ha risposta. Min għanna mill-Kommissjoni? odwa tajja, tajba. Għana, irċevejna il-mistoqsija jena fimt li sadatant il-risposta ġiet mibawta l-membru tal-parlament. Però jina ma nafxek kinti tridnix naqra il-risposta jow natikom il- eh, taqsira ta' risposta jew ekkux bizzejiet li najdlek illi il-risposta Eh, kienet ġiet mi bawta. Iva, għandek punt, il-proċedura tipprevedi illi il-membru ikun sodisfat illi il-membru jkun sodisfat li risposta tenata fuqta. Se nistaqsi jekk aħniex sodisfatti. Hemm żewġ kwistjonijiet hawnhekk il-kontenut u anki l-iskadenza. Eh, bħalissa qed nipprova nara xiridu eh, kontenut jekk intkom ma tirrispondux fil-ħin eh, din hija taħt kontroll issa mbagħad il-kontenut. Inti kontent li risposta Iva, kontent. Mela nistgħu ngħaddu għal punt li miss. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li inti prezenti. Grazzi sur Zambaski tal-li tal-li inti għajem til punt u appunt importanti eh, meta ma nixewux risposti fil-waqt. Jina xtaqt namel puntiħor tajt il-Sinjor tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni l littra u spiegati li fl-2015 aħna rċevejna ħafna itri minn il-Parlament. U intkom tiftakru xinu ma l-incidenti li tal-2015 u aħna jiddispjaċina li dan id-dewmin fuq dan id-dewmin u nishtiq nappella għal komprensjoni tijak li kunem xifti d dajmin Aħna niprovaw intejbu l-proċeduri biex nirrispondu eh, qabel il-skadenza, specialment fuq kwestjoni importanti. Pero fuq il-mistoqsijiet tal-2015 eh, per eh, adruna aħna il-proċedura mux sen nibnuha e, jisa kemm il-risposti ma jkunux fi żmien raġonevoli. Imma aħna fimna li jintkom il-risposti batwa. U gratti anki e, Sur Zambaski. Naddu istal punt 20 mera. l-implementazzjoni tal-konvenzjoni tal-ġnus ma'uda fuq id-drittijiet ta' persuni Disponibilità fuq il-fat li jiġu konklużi osservazzjonijiet għall-osservazzjoni konklużivi tal-Komitat ta' ġnus ma'uda CRPD. Il-persuna miex prezenti eh, se nisimaw minnant Signora Ernst. biex tati l-opinjoni flokki sinjura Andersen li tlamna. Grazie. Grazie kollegi, grazie Claude. Il-kollega Martina Andersen ma testax tkun prezenti kella bieċa xogħol importanti urġentina ħdimt mal-uffiċċju taħħa u din il-kwistjoni nishtiq niprezenta l-lum hija importanti għalija dija fuq il-konvenzjoni ta' ġus ma'uda fuq id-drittijiet tal-persuni b'dizabilità. L-istati membri ma' għamlu xejn, għaw għallura rridu nimxu fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea irridu nagħmlu pressjoni fuqhom biex eh, jiġu il-konvenzjoni tiġi ratifikata hemm tliet pajjiżi biss illi sissa ratifikaw il-konvenzjoni li huma ftit wis. Hemm bżonn nagħmlu ktar pressjoni biex E ratifika titkompla din hija ħaġa importanti ħafna lina. U rridu niżguraw illi is-sitwazzjoni tkun ċara. Ottuni punt ir-rapporter ħares lejn disabilità Ewropea kien hemm smih fuq dan is-suġġett. u kien hemm proposta fil-2008. Eh, Jek kienet riguarda diskriminazzjoni. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq in-non-diskriminazzjoni fl-impigi. U importanti li konna din il-bażi ħafna organizzazzjoni ta' persuni disabli jishtiqu jaraw dan bħala rizultat. u kellna proposta għal attivitajiet numerużi fuq livell Ewropew, aħna nixtiequ niżguraw li dawn l-attivitajiet ikunu aċċessibbli anki lil għal persuni b'diżabilità. Il-kollega semmet dawn il-punti fl-opinjoni tagħha, speċjalment ir-dritt tat-tfal, hemm bżonn jittieħdu f'konsiderazzjoni, u anki rridu naraw l-kompatibilità mal-konvenzjoni ta' ġus ma' u daw drittijiet ta' tfal. Dan huwa punt importanti. Il-persuni bħal il-persuni b'disabilità għandu jkollhom aċċess ħieħ għas sistema politiku. U importanti kemm fl-Istati membri kif ukoll fuq livell Ewropew. Fil- Proċedura legali, per eżempju, għandha tiġi adattata għal persuni b'diżabilità, aċċess għal eh, avukati speċjalizzati, per eżempju. Irridu inħarsu li hemm il-kontest tagħna fl-Istati Membri meta nikkonsidraw il-persuni b'diżabilità, persuni mingħajr stat, ehm, rifugiati, migranti, persuni mingħajr illi mandomx dar, u il-gruppi kolla soċjali urdu ntejbu dawn kolla biex nkunu nistaw natu servizzi kolla biex nizguraw li drittijiet tal-persuni jiġu rispettati. U biex nkunu suċjeri aħna maħniex kontenti bis-situazzjoni. Il-gvern britanniku jixtieq jirtira mill-konvenzjoni tal-ġus maquda fuq drittijiet tal-bniedem u din hija ta' tħassib għal persuni b'disabilità. Mela x'inhi għal proposta li għanna għoddimna. L-implementazzjoni tal-konvenzjoni fl-Stati membri bat leġislativ, però mbatem puntiħor ukoll li jirrigwarda il-finanzjament u l-użu tal-finanzi Ewropej hemm bżonn li jkun hemm biżejjed fondi biex inkunu biex ikunu jistgħu jiġu mejjuna l persuni b'diżabilità. U hawnhekk hawn noqqas importanti hemm bżonn li jkun hemm strateġija xierqa fuq livell Ewropew. Hemm bżonn namlu verifika tal-leġislazzjoni Ewropea biex niżguraw li uh, skont il-konvenzjoni tal-ġus ma'uda, taħriġ speċjali għal persuni illi jaħdmu mal persuni b'dizabilta, illi kollom uh, taħriġ uh, xira. U Martin Anderson u kol tħoss illi dan huwa punt importanti ħafna u aħna nħarsu l-qoddim e, biex nisimaw l-kommenti ta'kom. Grazie. Għaw shadows prezenti u nibda er, il-rapporter fil-Komitat tal-Impjigi e, għal fajl oriġinali u membru anki prezenti għawnek u nibda blordni the shadows Sogor huwa sostitut ta' shadow tal-IPP, sur Sogor. il-shadow il, il, tal-IPP ma stax tiġi prezenti għawnek l-lum u tal-bitni nitkellem floka. Jena se nitkellem bil ungaris għax il-kollega tatni test bil ungaris Il-konvenzjoni ta' ġus ma'għuda fuq drittijiet ta' persuni b'diżabilità huwa suġġett ta' dan ir-rapport. U dan ġi introdott fis-16 ta' Marzu fil-Komitat Libe. U nafu xinija eh, s sugu ta' tal-opinjoni nafu x'inhu. Jiena nixtieq nil-menta fuq il fat li l-opinjonijiet jiġu nfasla qabel il-rapport stess. Il-rapport jagħti stampa ġenerali fuq l-implementazzjoni tal-konvenzjoni. L-opinjonijiet u anke il-rapport huma importanti ħafna biex għajmu il-kuxenza ta' soċjetà tal-ħajja politika fuq il fat li il-konvenzjoni teżisti u l-implementazzjoni taħħa importanti ħafna bħala xadaw IPP e jena naqbel ma Marina Anderson fuq il nuqqasijiet tal-klim oriġinali nappoġġa t-test taħħa għax dan huwa kontribut uh, utili. Nixtieq anki nisħaq fuq żewġ aspetti L-għonet hemm bżonn inkomplu in naħdmu fuq leġislazzjoni ġdida u anki ma nistawx ninsew illi l-implementazzjoni tal-qafas legali li ġadottat adottat fil-passat għandu jiġi zgurat u għanda tiġi motija l-assistenza kollha u jiena disponibli għal xogħol kostruttiv dob wara il-diskussjoniet fuq l-mendi. Grazzi, Sogor. U issa għall-SND xadawija Birgit Sipel. Grazzi. Jena et nitkellem flok il-kollega Baje illi eh, hija għal grupp tagħna. L-ewwel net nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-implikazzjonijiet fuq din il-konvenzjoni. Aħna qed nitkellmu fuq id-drittijiet tal-ħajja ta' kuljum ta' 80 miljun ta' persuna mhux inqas minn 16% tal-popolazzjoni Ewropea. Oħna ma nistawx naqblu ma ħafna eh, dispozizjoniet li hemm inklużi fil-opinjoni ta' Martina Anderson. Per eżempju anki il-fatt li l-Kunsill għadu ma dottax il-proposta tal-2008 fuq direttiva tal-implementazzjoni tal-prinċipju ta' trattament uguali. Però jena nisbet l-attenzjoni fuq żewġ punti ulterjuri. L-ewwel wieħed l-impatt tal-politika ta' austerità fuq il-ċittadini l-iktar dajfa. Din is-sitwazzjoni e, eh, sar dejjem iktar diffiċli għal dawn il-persuni f'dawn il-persuni. Eh, Irridu nerġgħu nagħmlu eh, investimenti soċjali u pubbliċi jiena konvint illi id-dritt tal-dawn il-persuni u allura l-applikazzjoni ta' UN CRDP għandhom ikunu marbutin ma' semestru Ewropew. Tini punt huwa l-importanza tal-komunikazzjoni fuq kwestjoni ta' disabilità. Il-klima kruċali fil-reġun tiegħi l autorità pubblika jorganizzaw kull sena azzjoni fuq il-persuni b'disabilità illi illi illi eh, għandhom titlu ġranet ta' persuni straordinari li fihom mijiet ta' persuni. E, Din hija demistifikazzjoni ta' dawn il-persuni illi dawk il-persuni li s-soltu ngħidulhom aħna diżabbli huma spess huma straordinari fil-ħiliet tagħhom u fl-attività tagħhom. Grazzi ħafna. U għal-Alde Natali Grisbeck. Grazzi, President. Kollegi, grazzi. Permettu li nżid xi punti li diġà ġew msemmija. Jien naħseb illi kulħadd hawnhekk eh, jaqbel illi huwa importanti li napplikawa din il-konvenzjoni, però temm ħafna xisir fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità fl-Ewropa xi punti ewlenin li huma ġenerali anki fl-evalwazzjoni għad hemm ħafna diskriminazzjoni fuq l-aċċess aċċess per eżempju għall-impik, hemm lista twila. Però hemm żewġ punti u semmitu begeda da li li huwa urġenti illi għaddew għaxar snin diġa u għat ma ġara xej fil-direttiva kontra diskriminazzjoni, kważi għaxar snin, kemmu fuq il-2008, u dan ġi blokkat mill istati membri u ma nħossx li dan u għacettabli. U tini punt, ratifikazzjoni ta' trattat tal-Marrakesh fuq il-copyright fuq il-brail. Anki hawnhekk għadna rura unek, u ma nistax nifhem għaliex xinna snin tolbu l-Parlament u najdu illi istati membri għandhom bżonn e, jisolissaw l-obbligi tagħhom. U għandi xi kummenti anke għal-libe. L-ewwel net il violenza mod partikolari fuq it-tfal diżabbli. Kien hemm rapport gravi ħafna mill-Aġenzija tad drittijiet Fundamentali Ewropea li qalet illi tfal subin u bniet kellhom violenza kienu vittmi ta' violenza fizika, violenta, sessuali, intimidazzjoni li għandhom konsekwenzi kbar. U għanna ma nistawx nan ojnejna unnek un għom dawn il-fatti. Għax dan għaj wassal għal vulnerabilità mizjuda, izolament u stigma. U U ħaġoħra li hija iktar importanti għal kumitat tagħna, il-kondizzjonijiet gravi ħafna għal detenzjoni ta' persuni diżabbli f'pajjiżi anki bħal Franza illi ġieti kondannata siċurilu għat trattament id-diżuman u degradanti tal-persuni diżabbli. Dawn huma affarijiet li ma jenqas viżibbli, però importanti li ma nanqux xajnejna għal dawn il-fatti. U jiena eh, se nipproponi eh, emendi li rigwardaw dan il-punt. Grazzi Natali. Helga Stevens li hija rapporter eh, għal Komitat tal-Impjegi. Grazzi President u grazzi kollegi. Nishtiq ne ringrazzja al kollega Ers għall-ispiegazzjoni tagħha tal-opinjoni tar-rapporter. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollega u l-rapporter Anderson għall-opinjoni tagħha u appuntat lu tajjeb ħafna bla dubju. Bħala rapporter fl-empl għanna natu importanza għal-komitati tagħna. Il-kollega Anderson kienet eh, ospitat pubblikazzjoni fjannar biex tizgura illi l-ħsibiet tagħha tkun inklużi fir-rapport u anki l-opinjoni. Is-Sinjura Anderson għamlet diskors importanti u jina appoġġajtu, pero jina nħoss illi la bozz ta' opinjoni ma fi ma, ma inkludix dan l-ispirtu mod partikolari referenza diretta għal kapacità legali u għarfin eh, rikonoxximent tal-liġi kifem fl-artiklu 12 tal-konvenzjoni. U dan mhux preżenti assolutament. Barra minnek il-dritt tal-vot u tal-parteċipazzjoni fl-ħa politika et u anklus eh, fil-opinjoni, fil però ma, ma, ma ma jasalx saħ sal-aħħar. U jiena nilqa li jkun hemm referenza drittijiet fondamentali. Il-CRPD huwa strument ta' drittijiet tal-bniedem wara kollox. Nixtieq ukoll nilqa il-menzjoni ta' rifugjati u dawk li jfittxu l-azil, però dan il-paragrafu nixtiequ li jkun <coughs> miktub mod differenti biex ikun hemm referenza <coughs> għad disabilità li għandha tiġi mainstream u għandha tinkludi anki proċeduri aċċessibbli informazzjoni kif ukoll il-bżonn ta' miżuri ta' akkomodament bażati fuq il-bżonnijiet. Jena sen neprezenta xi emendi bħal kollegi oħrajn, jiena e, nħares għoddim biex naħdem magħkom il kol fil-futur u mar-rapporter. U nerġa' ringrazzjakom għal-kontributi, grazzi. Grazzi ħafna. Il-Komissjoni. Grazzi. Il-Komissjoni tixtieq tirringrazzja il-persuni li huma involuti fil-preparazzjoni tal-opinjoni u tal-rapport jiena nixtieq nikkonferma l-impenn tal-Komissjoni biex timplementa il-kommenti ta' konklużjoni. Dan Din hija konvenzjoni importanti ħafna. Hija l-unika konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li l-Unjoni Ewropea hija membru tagħha. E, għatem tlet tliet stati membri li għadhom ma implementawiex, 25 membri e, implementawa. Anki l-adozzjoni tal-proposta tal-2008 għal direttiva kontra diskriminazzjoni illi hija bbażata fuq it-trattament ugwali fl-aċċess ta' servizzi u prodotti. Dan huwa kull ma xtaqt ngħid aħna inkomplu naħdmu fuq il-preparazzjoni u l-implementazzjoni ta' dawn il-kummenti li takom. Grazie. Għandkom Kummenti ulterjuri fuq dan il-punt? Grazie. Signor Ernst, grazie ħafna. Jena kontenta nara li għaw ħafna reazzjoni pozittiva. Eh, dawnu punti li permettunna nitħlu iktar fil font fil-kwestjoni għaw l-istaff ta' Martina Umana u dawn il-punti ġew kollha innotati u nħarsu l-qoddim biex naħdmu fl-imkien. Eh, dan dinja aħna talbuna opinjoni mill-komitat mil tagħna din hija rapport mill-Kumitat tal-Impjigi. Aw nishtiq nilqa l-persuni ospiti li edin fuq wara. Fuq il dan il-punt il l-iskadenza għall-emendi hija f'Marzu. Issa il-punt 21, il-ksur ta' drittijiet tal- tal-persun li jitkellmu lingwi ta' minoranza. Eh, għana għonek l-Segretarju Ġenerali Dr. David Hicks tal-network tal-ugwaljanza tal-lingwi. Inti kontent li tkun hemmhekk eh, u ma trix tiġi għaw titkellem minn fuq il eh, plattaforma Esterna għan ispiċċa l-introduzzjoni. Enti, għedin fil-parlament għaw għandek bżon ta' introduzzjoni, ma tax titkellem minn kella qabel. Jena ħan introduċi il-punt, il-punt huwa importanti. Issa ġew anki kollegi minn komitati oħrajn. B'talba tal-koordinaturi tal-grupp politiċi jena inkludejt fl-agenda dan skambju ta' opinjonijiet fuq il-ksur ta' drittijiet tal-person li jitkelmu l-lingwi ta' minoranza fl-Unjoni Ewropea kif jafu skont la nes numru 6 punt 17 ta' regla ta' proċedura, il-Komitat Lebe hija responsabbli għal miżuri li hemm bżonn biex niġildu kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u mhux dawk eh, fuq is-sess u dawk li jseħħu eh, fuq ix-xogħol. Eh, l gwaljanza hija waħda mill-valuri li l-Unjoni Ewropea hija bażata fuq u l-Stati membri huma obbligati jirrispettawhom. Għal daqstant jiena nagħti l-mikrofonu lil David Hick li huwa segretarju ġenerali tal-European Language Equality Network għal ħames minuti. Skont ir-regola 206 eh, nibda bil-membri tal-libe un bat wara naddi għal kollegi l-oħra. L-ewwel se nisimgħu però minanti David Hick li se jitkellem fuq il-kwistjonijiet fondamentali, u mbagħad ngħaddu għall-membri għall-iskambju ta' opinjoni. Dr. Hicks. organizing this item on the agenda. Retalja, um, ħafna tal-istudentuni għaw poġġejtu dan il-punt fuq ehm, l-agenda jina minn Network Ewropew tal-Lingwa. Ehm, Nishtiq nitkellem mod ġenerali ehm, dwar il-diskriminazzjoni tal-lingwa, dwar l-igwaljanza tal-lingwa bħala forma ta' diskriminazzjoni. Madwar 60 miljun, 60 lingwa eh, minoritarja. Hemm 55 miljun persuna xa fil-mija tal-Unjoni Ewropea li jitkellmu eh, lingwa reġjonali jew ta' minoranza. L-Aramez huma jitkellma fl-istati membri kollha ħlif l-Islanda U l jien sissa tirrappreżenta 44 lingwa 60 mem organizzazzjoni membru f'20 stat ehm, pajjiż Ewropew. Tistgħu taraw il mappa mhux ħanoqgħod nisħol fid-dettal, issa fuq il-perspettiva ġenerali ta' diskriminazzjoni lingwistika, din tip ta' diskriminazzjoni tal-kellima tal-lingwi eh, minoritarji reġjonali hija xi ħaġa mifruxa endemika u mm, ta' aspetti differenti fl-Ewropa. L-każijiet rapportati huma stit minn dawk il-ħafna li jeżistu. Eh, azzjonijiet ta' diskriminazzjoni biex jagħmlu stigmatizzazzjoni jistgħu jipperikolaw il-lingwi. Diskriminazzjoni tal-lingwa hija forma ta' razzizmu dirett u indirett u wkoll forma ta' reat ta' mibeda li mhux rikonoxxut, mhux rapportat biżejjed u ħafna drabi ma jiġix reġistrat. L-Unjoni Ewropea m'għamlex ħafna biex tappoġġa eh, u tħares dawk il-ċittadini Ewropej li huma kelliema ta' dawn il-lingwi minoranzi minoritarji aħna din narawha bħala inaċċettabbli. Diskriminazzjoni isseħħ ħafna livelli ta' intensità, violenza, is-swat minn pulizija umiljazzjoni fil-qrati mill-uffiċjali tal-pubbliċi fl-iskejje, stigmatizzazzjoni fl-iskejje fil-ħidma f'kull żona tal-ħajja, nuqqas ġenerali ta' dispożizzjoni u nuqqas fil-dispożizzjoni fl-edukazzjoni, fil-medja, eh, fil-sistema ġustizja u dawn fatturi kollha fl-imkien fil-sistema tal-ġustizja tissja eh, fil-qrati, fil-pulizija, fil-kura tas saħħa l-kustodja ta' tfal, nuqqas ta' eh, dispozizjoni fl-amministrazzjoni pubblika, fl-edukazzjoni, fil-dominji soċjolingwistiċi u anka fl-Unjoni Ewropea, eh, fil-Parlament Ewropew, per eżempju, l-Irlanda, l-Irlandiż u anka lingwi oħra bħal katalan il-Bask, ecc. Din id-diskriminazzjoni twassal għal aktar stigmatizzazzjoni, umiljazzjoni u violenza. Is-saħħa u tkompli il-preġudizzju Eh, tidnina il-provizjoni lotja ta' dawn it-tip ta' lingwi eh, fil-dominji kollha tal-lingwa fis-sejl fl-amministrazzjoni pubblika u dan iwassal għal mewt tal-lingwa u l-erda tal-identitajiet individwali u kollettivi ta' ħafna nies fl-Ewropa ħana tikom kas eh, eżempju wieħed, il-pjattaforma eh, għal-lingwa eh, ta' Katalunja jirrapporta 37 kas ġdid minn Lulju tal-2013 sa' Deċembru 2015 dan inkludi situazzjoni mill-Pulizija, umiljazzjoni mill-Pulizija jew fil-qorti it-telfin tal-kustodja ta' tfal, e, li wieħed jiġi negat il-kura ta' saħħa u meta e, il-każijiet fil-fatt jaslu l-qorti, e, ħafna drabi dawk li jkunu għamlu diskriminazzjoni jiġu meħluse u l-każ jiġi abbandonat. Il-maġġoranza kbira tal-każijiet 20% fil-mija saru f'organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet mexija mill-istat u ċittadini katalan li jitkellmu katalan jinsabu f'pożizzjoni vulnerabbli ħafna li xiridu jirrapportaw l-abbuż fl-istess istituzzjoni li tkun iċċettaq l-abbuż. Issa, il-Katalan huwa lingwa uffiċjali li Spanja hija obbligata li mill-liġijiet tagħha stess tħarissa U dan wasal rapport Ellen l-ġus ma'uda, eh, Kumitat ta' ġittijiet tan-Nidem l-UPR fil-2015. U il-konklużjoni kienet li diskriminazzjoni kontra dawn il-lingwi ko-uffiċjali fl-Ispanja hija sistemika u din id-diskriminazzjoni saret anka istituzzjonalizzata. Issa, il-Kunsil tal-Europa, il-rakkomandazzjoni seba tal-ICRI. Din il-rakkomandazzjoni tajt moċċar li diskriminazzjoni ħabba lingwa hija forma diretta u indiretta tar razzizmu u aħna nixtiequ li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jikkonsidrawha u jekk jista' jkun jadottawha. Il-qafas legali eżistenti qed naraw mod dejjem qed jiżdied li mhux biżejjed għandna affarijiet bħal leġiżlazzjoni domestika, atti tal-lingwa, il-konvenzjoni il u charter li jaħdmu tajjeb jekk jiġu implementati ma' ħafna stati għadhom ma' ratifikawx it-trattati bħal Franza, l-Greċja, l-Italja. U dan huwa din hija dilemma Copenhagen, meta għandek il-kriterju ta' Copenhagen għax għandek bżon erba stati biex jirratifikaw it-trattat. Din hija xaġa li tiġi indirizzata madna ma nafux eżattament kif ħanelbu din il-problemi. Hemm il-mistoqsijiet bil-miktub tal-MP e lill-Kummissjoni kif jistgħu jiggarantixxu drittijiet tal-lingwi minoritarji reġjonali kontra diskriminazzjoni lingwistika fi stat membru. Tuġiba hija li din taħdem biss jekk tiġi implementata l-liġi tal-Unjoni Ewropea, jiġri jistgħu jużaw l-artiklu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. U ħafna drabi mbagħad jirreferu lura għal karta tal-lingwi minoritarji reġjonali eh, u il-possibilità li kunem finanzjar ta' proġetti ma din mhix qed twaqqaf id diskriminazzjoni Issa jekk l-Unjoni Ewropea tista' tħares il-ħut, il-lasafar, il-pjanti u għandha direttiva fuq ir-razza għalfejn mhux qed tħares il-lingwi u il-kellima tagħna tagħhom. Eh, għanna id-direttiva tal-razza tal-2000, il-direttiva tal-abitati tal-1992 u direttiva tal-asafar tal-2009, ġvi għanna xi rakkomandazzjonijiet direttiva li tħares il-lingwi minoritarji reġjonali simili għal dik tal-ugwaljanza ta' rases, xi forma ta' mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea biex jassigura l-implementazzjoni ta' drittijiet ta' dawn il-kellima eh, li tassigura applikazzjoni tal-istati membri tal-Karta Fundamentali ta' Drittijiet tal-Niedem artiklu 21 sabiex ma jkunx hemm din id-diskriminazzjoni eh, l-adozzjoni tal-protokoll eh, donossja fuq il-drittijiet tal-lingwa li dal-waqt ħirġa hemm rakkomandazzjoni oħra ma nafx hekk ħarnexxili nsemmi kollox imma jekk lura tal-Katalan, qed naraw li hemm diskriminazzjoni sistemika u istituzzjonalizzata li tikser il-karta ta' drittijiet tal-bniedem u ħafna drabi din id-diskriminazzjoni tuni fil-mija tal-ħin qed issir minn uffiċjali tal-Istat għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tikkunsidra l-possibilità li tibda proċedimenti ta' ksur kontra Spanja biex xara li jkun hemm konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea u trid qabel dan mal-proċedimenti ta' ksur kontra Slovakkja għal diskriminazzjoni kontra tfal ta' Roma li użat dan l-artiklu 21 tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali. Issa, aħna nirrakkomandaw li ħajkun li jkun hemm smih sħiħ tal-libe sabiex tiġi infasla l-leġislazzjoni. Ehm, MEP li zam ħat organizza konferenza fuq il-dritti tal-lingwa u diskriminazzjoni ma' Ellen fl-ewwel ta' Ġunju ħanibdew diskussjoni tal-direttiva kif ukoll it-tnedija tal-protokoll ta' Nostja fid-Diċembru fil preżentazzjoni tal-libra. Konklużjonijiet. Irridu niġġieldu dan it-tip ta' rassizmu bħalma namlu u bħalma għamlu ta' qabilna kontra forom oħna l-istati qed jivvittimizzaw dak li jitkellmu dawn il-lingwi minoritari mhux biss fi Spanja ma fi Franza u bil-minoranzi Ungariżi pereżempju jekk l-Ewropa għandha tasal għall aspirazzjonijiet tagħha tal-gwardjana ta' trattati ma tistax permetti 10% tal-popolazzjoni jiġu msawta umiljati u li jkollhom jistu sempliċement għax iridu jużaw il-lingwa tagħhom Ewropea u l-Unjoni Ewropea trid tasal għall-obbligu ta' ħarsien u tassigura il-tifsira legali sostantiva tar rispett tad diversità lingwistika u l-eliminazzjoni tad diskriminazzjoni għabbażi ta'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 Grazzi ħafna f'dan l-istadju nistaw intennu eh, li aħna nirrispettaw id-drittijiet ta' persuni li huma parti minn eh, minoranza hija waħda mill-valuri eh, ta' bażi tal-Unjoni Ewropea kwalunkwe diskriminazzjoni bażi ta' minoranza hija projbita taħt l-artiklu 21 tal-Karta. Iżda skont l-artiklu 51 paragrafu 1 tal-Karta, dawn id-dispożizzjoni huma indirizzati biss lejn l-istati membri meta jkunu qed jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk fid-dawl ta' dan l-artiklu meta tiġi implementata l-liġi tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni ġiet tassigura li ġittijiet fundamentali mod partikolari id-dritt tal non diskriminazzjoni jiġu rispettati. Mill-naħa l-oħra l-Kummissjoni m'għandix setat ġenerali dwar id-drittijiet tal-minoranzi, mod partikolari fuq kwistjonijiet dwar ir-rikonoxximent tal-istatus ta' minoranzi, eh, l-autodeterminazzjoni, autonomija jew inkella ir-reġim li għandu xi ma l użu ta' eh, lingwi minoritarji jew reġjonali. Fuq dawn il-kwistjonijiet huma mbagħad l-istati membri li għandhom is-setat ġenerali li jieħdu deċiżjonijiet fuq il-minoranzi, għalhekk l-istati membri jridu jassiguraw li drittijiet fundamentali eh, għal minoranzi li huma fil-territorju tagħhom huma rispettati skont il-Kostituzzjoni tagħhom u l-obbligi tagħhom taħt il-liġi internazzjonali bħal istrumenti rilevanti tal-Kunsil tal-Ewropa. Grazzi. Thank you very much. Um... Okay, so... Tajb, wiz? Ma kont ħanajt xejn, ma jena xtaqt insemmi xi ħaġa dwar dik il-prezentazzjoni, prezentazzjoni eċċellenti, imma nitolbok li Eh, tirranġa ħaġa, ma inti semmejt affarijiet oħra li huma imħarsa inti semmejt id-direttiva tar-razza u l-igwaljanza mbagħad semmejt l-asafar u l-abitati. Waħda tapplika għal-nedmin u l-oħra l-affarijiet oħra dik l-unika ħaġa x'qed ngħid. Fimt il-punt tiegħek imma eh, naħseb li ċitoqt eh, naqra attent fuq dawn l-affarijiet. Grazzi din hija kwistjoni sensittiva ħafna u importanti ħafna u mm, Issa, il-membri kollha li ġew indikati ħaj jitkellmu, issa għalluna jridu jitkellmu ħaj jitkellmu. Ħan permetti li kulħadd jitkellem sabiex kun jistgħu jitkellmu b'kumdita u jewaslu l-punti tagħhom. Mela għal-membri Libe is-Sur Xogor, Sinjura Albiol, Seneca Bras, Sur Gagal, Sur Lopez Aguilar, Umbat, dawk li mumiex membri tal-Libe, Sur Xarmoza, Tinnes, Arbat, Sebastia u Varissa Aban. Għaw xaħat ieħor li jixtieq jitkellem u li mhuwiex fuq il-lista għax f'daw ta' sensittività ta' suġġett u importanti li kulħadd ikoll l-opportunità li jitkellem. Sur Melo, tixtieq titkellem ukoll? Tajb wiz, mela, ħanala il-lista. Anzi, jew xi ħadd ieħor. Inti trid titkellem ukoll? Iva, Mela, Signora Stevens ukoll tixtieq titkellem mela. Il-lista malluqa ma tantx għandna ħin naf li dan huwa suġġett importanti għalhekk irridu nassiguraw li tistgħu titkellmu imma mhux aktar minn żewġ minuti, mhux iżjed minn tlieta. Bej żewġ u tliet minuti biex nagħlqu l-lista kollha x'ma rridx li nispiċċaw nħallu xi ħadd barra. Sur xogor l-ewwel. La darba jena nista' nuża il-lingwa tiegħi ħanitkellem bl bl'ungeris. Iva, tkun lista twila jekk inqisu il- is-sitwazzjoni Franza, fil-Greċja, fil slovakkja fil-Litwanja fuq il-ksur ta' drittijiet tal-minoranzi. Jena nfoka fuq is-sitwazzjoni fil-Rumanija mill-2003 kien hemm dispożizzjoni u garanzija kostituzzjonali għall-użu ta' lingwi minoritarji fl-amministrazzjoni pubblika fir-Rumanija jekk il-minoranza hija aktar minn 20% tal-popolazzjoni ta' dik il-komunità. Fil-prattika din dan id-dritt ħafna drabi ma jiġix moti għaliex l-istat ma jatix lil dawn il-municipalitajiet ir-riżorsi il dawk iċ-ċittadini li u jużaw dan id-dritt ħafna drabi e, jiġu perseguitati mill-autoritajiet il-politiċi li jinsabu f'maġġoranza jaraw li huwa insult, jaħsbu insult. Jekk ċittadini minoritarji jużaw il-lingwi tagħhom, Iġri dawn huma drittijiet imma fuq il-karta biss. Il-PPS e sena li għaddiet għamlet smieħ. Jiena naħseb li għandhom ikomplu dawn it-tip ta' smieħ. Anka jekk id-dritt ta' persuna waħda tiġi miksura, jiġu miksura, il-liġi Ewropea qed tiġi miksura, issa dawn il-persuni huma ċittadini ta' dawn il-pajjiżi, mhumiex migranti. Issa aħna għandna tamit gvar għal mekkaniżmu tal-istat ta' dritt. U dak l-unika ħaġa nista' ngħid għanna n-rapprezentaw ġitiet tal minoranzi sessuali, migranti, l-gruppi kolla l-oħra feħdan il-popolazzjoni. Għalek, ejja noqodu naqra attenti għal 8 sa 10% ta' popolazzjoni li hemm diskriminazzjoni kontrija għabbażi ta' kuljum. Grazzi ħafna sa' Sinjura Albio. Grazzi l-ewwel neċ ta' ngħid li f'dan id-dibattitu fuq id-diskriminazzjoni lingwistika jiena jiddispjaċini ma nistax nuża l-lingwa tiegħi il-Katalan. Għalhekk irridu inżidu il-lista tal-diskriminazzjoni li mbatu aħna e, dawk li jitkellmu l-Katalan u l-lingwi oħra hemm bżonn li l-Katalan jiġi rikonoxxut bħala lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed insegwu d-dibattitu u aħna nħossu diskriminazzjonijiet eh, lingwistiċi huma eh, ksur tal-libertajiet u tal-drittijiet fundamentali għalhekk huwa pass importanti li llum qed ikonna dan id-dibattitu. Jiena nixtieq nippreżentalkom fil-qosor il-sitwazzjoni tal-kellima tal-Katalan fil-pajjiżi tal-Baleari, fil-Valencia, eccetera Din il-ġimma ġi prezentat rapport li fil-fat refera għalli hissur Hicks u koll fejn 37 kas ta' diskriminazzjoni lingwistika, hemm 40 kas ta' qabel mal-kas mal-rapport ta' qabel, il-maġġoranza ta' persuni eh, dan huma ħafna inqas mill-verità għax ħafna nies ma jirrapportawx u ma jagħmlux denunzi, dan huma każijiet ta' diskriminazzjonijiet min-naħa tal-amministrazzjonijiet pubbliċi qegħdin nitkellmu dwar umiljazzjonijiet, insulti, anka sa' aggressjoni fizika u jekk e, jitkellmu bil-Katalan ħadd ma jagħti kasom u din id-diskriminazzjoni tissir min-naħa tal-amministrazzjoni ċentrali tal-Istat mill-korpi tas sigurtà, fil-ġustizzja, fil-reġistri, fil-qasam tas-saħħa jew fl-edukazzjoni, pereżempju, li wieħed jedet li e, jekk wieħed e, jitkellem bil-Katalan il-kawża tal-qorti tiġi sospiża pereżempju jew inkella li xi ħadd jitkellem il-Katalan Eh, fil-skejjel jew inkella om li neħewla it-tfal sempliciment għax ridet li trasferixi ruħa l-Katalunja biex tkun tista' titkellem il-Katalan u jitalmu l-Katalan. obbligu tal-Unjoni Ewropea li tħares il multilingwizmu imma xorta hemm dawn id-diskriminazzjonijiet u Eh, minkejja dan l-artiklu 22 tal-karta u l-artiklu 21 li jgħid li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għalhekk hemm bżonn impenn reali mill-Kummissjoni Ewropea jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex nitlob li jimbdew il-mekkanizmi neċessarji biex ikun nistgħu naslu għat-twettiq tal-leġiżlazzjoni eh, Ewropea u eh, bżonn li jintinfetaħ proċediment ta' ksur kontra l-Istat Spanjol, jekk l-Istat mhux qed jiwetta il- mhux qed eh, eh, jimxi skont il-leġiżlazzjoni Ewropea mela hemm ksur, hemm bżonn ta' direttiva li tħares li l-lingwi minoritari li jkun hemm eh, liġi kastigat diskriminazzjoni, hemm bżonn l-adozzjoni ta' pjan ta' lingwi tal-Unjoni Ewropea u biex nikkonkludi nixtieq ngħid li s-suġġett huwa importanti biżejjed li nistaw neddedikaw anka smieħ sħiħ għalih f'dan il-kumitat. Grazzi. Thank you. Mr. Terry Cabras, please. Th thank you, Chair. Uh, uh, li agradezco. Mela nadi l-kelma li sur Terry Cabras. Grazzi tal jattat spazju għall ewel darba f'dan il-Kumitat għal riflessjoni qasira fuq id-diskriminazzjoni lingwistika Jina u kol ma tantx ma nistax nitkellem il-lingwa tiegħi li huwa l-Katalan. Sempliċiment għaliex l-Istat Spanjol ma xtaqx jgħid li l-Katalan huwa lingwa ko uffiċjali fi Spanja. Grazzi li bżur Hicks, il-Dr. Hicks, għal-prezentazzjoni tiegħu li spiega mod tajjeb ħafna il-problemi tagħna, il-ilmenti tagħna. Grazzi ħafna m'għandi xejn xi nżid ma' dak li qalu kif ukoll ma dak li qalet il-kollega Albiol. Jiena nixtieq nappoġġa hawnhekk il-ħidma tal-pjattaforma katalana tal-lingwa li ġabret u id-dokumentat mhux biss opinjonijiet u xnijat li jista' jkun hemm imma denunzi li kienem li kellhom bażi soda u li kienem xida ta' per eżempju abużi u inkella diskriminazzjoni ta' pulizija dawn huma każijiet ta' aktar minn 80 każ ta' diskriminazzjoni ċara lingwistika ta' l-użu tal-Katalan fil-Katalunja minkejja li dan din il-lingwa hija ko-uffiċjali f'dak it-territorju. Il-Kummissjoni waqt naqbel ma' Sinjura Albiol ma tistax tajt li dawn il-kompetenzi lingwistiċi huma tal-istat, aħna qegħdin nippreżentaw każijiet ta' diskriminazzjoni fl-applikazzjoni tal-liġi tal-istat. Għalhekk, il-Kummissjoni trid tintervjeni għaliex l-Istat mhuwiex qed iwetta l-leġislazzjoni tiegħu stess fuq kwistjoni ta' diskriminazzjoni lingwistika. Iżda la darba diskriminazzjoni lingwistika hija sfortunatament wiesa ħafna fl-Ewropa, se ħafna u taffettwa id-dinjità tal-Ewropej, inkluż għal Eh, dawk li huma relazzjonijiet paċifiċi bejn il-komunitajiet, nixtieq nipproponi li eh, f'ġejjin qarib norganizzaw smih li huwa kompletament iddedikat sabiex wieħed ikun jaf u jirrimedja din id-diskriminazzjoni lingwistika fl-Unjoni Ewropea, mhux fi statu wieħed biss, jew uħud stati mill-istati imma fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi l-użu tal-lingwa ta' stetwa eh, ċittadini Ewropej u għalhekk huwa dritt fundamentali rridu nħarsuh u nippromovuh. Għalhekk, Sur President, eh, ikkunsidra il-possibilità li norganizzaw dan is-smih insemmilek. Grazzi. Grazzi ħafna, issa is-Sinjura Kinga Gall. Grazzi, Sur President, jena nishtiq najt li jena naħseb li huwa importanti ħafna l din il-kwistjoni tal-minoranzi lingwistiċi tkun imqajma f'dan il-kumitat, fil-kumitat tagħna u li qed ikollna dan id-dibattitu. Huwa f'waqtu qed neħu gost li qed nagħmlu dan, ħaġa tajba li qed nagħmlu dan. Jena naħseb li dawn il-każijiet, dawn il-kwistjonijiet li tqajmu wkoll mingħand is-Sur Hicks u bir-referenza tas-Sur Xogor irridu noħduhom b'ċertu serjetà u jena jiddispieċini ħafna li l-Kummissjoni ma tixtieqx tindirizza dawn il-kwistjonijiet konkreti fuq diskriminazzjoni lingwistika u ma tixtieqx tindirizza dawn il-kwistjonijiet dwar id-drittijiet fundamentali diskriminazzjoni. E, eh, ġifri, kazijiet oħra ti eh, tippreferi tindirizzom minn daw Maħnix qed naraw din ir-rabta li semmiet il-Kummissjoni llum li wieħed juża mod stret il-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri. Dawn il-każijiet ta' ġittijiet fundamentali u ta' diskriminazzjoni jisom eh, jihdu każijiet oħra mod iżjed serju għalhekk jiena naħseb li l-Kummissjoni trid tbiddel pożizzjoni tagħha u tieħu b'ċertu serjetà dawn il-kwistjonijiet. Falma diġà issemma f'dan id-dibattitu Dawn huma lingwi autoktoni fl-Ewropa. Għalek, jiena naħseb li dawk iċ-ċittadini li qegħdin jiffaċċaw din il-forma ta' diskriminazzjoni għandhom jiġu imħarsa kif suppost. U jiena nifhem il-tqabbila li saret mis-Sur Hicks li hemm xiren ta' eruf, eluf ta' persuni li huma membri ta' dawn il-minoranzi lingwistiċi li ħafna drabi jħossu li anka qasafat jew speċi oħra huma imħarsa b'mod aktar effettiv milli eh, tħassibu il-problemi li għandhom dawn il-persuni u jena naħseb li din hija sitwazzjoni assolutament mhux aċċettabbli. Grazzi ħafna issa Sur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna Sur President. Jiena nixtieq ngħid l-ewwel li jiena fost dawn id-deputati li meta ġejna eletti aħna nafu li il-Parlament Ewropew huwa post li minħabba kemm hu wiesa u kumpless ħafna drabi ikun hemm ċertu punti fuq l-aġenda jew fid-dibattiti fuq kwistjonijiet li għandhom aktar interess f'ċertu stati membri milli fi stati membri oħra. U dan iżid ir-riskju li jista' jkun hemm dibattitu bej perspettivi differenti mill-istess stat membru fej fl-aħħar mill-aħħar Eh, tispiċċa eh, eh, jkun hemm konflitt politiku li imur lil-lin, ġifieri li kwistjoni politika li suppost issir fl-istat jispiċċa fuq livell Ewropew. Imma, il-problema lingwistiku miex kwistjoni ta' Spanja biss, intqal u ntqal sew li il-maġġoranza tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom xi forma jew oħra ta' pluralizmu lingwistiku fl-istat, imma dak li jena smajt dwar il-situazzjoni tal-pluralizmu lingwistiku u l-eżistenza ta' dawn il-lingwi ko-uffiċjali fi Spanja, naħseb li għaw distorzjoni u ma nistax ma nsemmiex dan il-punt, jena naħseb li dan mux biss ħajwassal għal zbal imma perċezzjoni kważi manipulata tal-realtà tal-problema lingwistika fi Spanja. Li najdu li fi Spanja il-Katalan u hija lingwa Eh, eh, persegwitata jew li hemm il-brutalità tal-pulizija min kontra min juża eh, l-Katalan dina assolutament sproporzjonata. Ilu aktar minn 30 sena li il-problema lingwistika ġiet solvuta mhux biss mill-awtonomija manka fil-liġijiet. E, aktar għanna l-liġijiet u għinna 30 sena li qed nimxu mod normali. Għalek, Iva hemm forsi każijiet konkreti imma kemm f'sens u kemm fieħor. Jiġifieri li eh, hemm diskriminazzjoni f'kull sens. Forsi kien hemm persuni li xtaqgħu jużaw il-Katalan f'ċertu amministrazzjonijiet, amministrazzjoni ċentrali tal-Istat, iva, multiplikati esponenzjalment minn dawk il-każijiet ta' persuni jitkellmu l-Ispanjol li fil-Katalin jiexu jippruvaw jużaw l-Ispanjol u li ma jitħallewx. Iġviri, il-numru ta' kazijiet li għandhom il-kawzi tagħhom fil-rizorsi, il-kursi eh, li kunem kawza, eh, il-problema lingwistika ta' Spanja Ehm, il-dawn il-lingwi mumiex minoritari fil-żoni, fil-Katalan mumiex minoritarju fil-Katalunja mumiex fil-Valencia u lanqas il-Gallego eh, fil-Galizja u lanqas skadi fil-Pajizi Baski. Għalek, għaw, argumenta esperienza, kull min jaf ir-realtà fil-Katalunja jaf li mumiex possibli li tuża studju tal-Katalunja jekk m'għandekx li ma tistax tistudja fil-Katalunja jekk ma tafx il-Katalan. Il-Katalan huwa eh, lingwa eh, tal-allima. Ma dan ma jfissirx li memx problemi, ovvjament, bħalma nsemma fil-amministrazzjoni tal-ġustizja fejn hemm mekkanizmi biex E, wieħed jitlob l-interpretazzjoni, per eżempju, jekk ikun hemm xi problema tal-eżerċizzju prattiku ta' l-użu tal-lingwa koofiċjal, imma li tippretendi li il-Katalan li tajt li l-Katalan fil-Katalunja huwa persegwitat assolutament e, huwa sproporzjonat ma jaqbilx ma' realtà, miex ir-realtà tal-problema lingwistika li teżista u teżisti u li nesperjenzaw. għax dan din il-lingwa tintuża daqs l-Ispanjol normali f'dan it-territorju. Mela, kwallet iżom ma' nsax minuti tlieta, naf li dibattitu jaħraq, imma qed nipprova nimxi sew ma' kulħadd. Allura kieġobkom, żommu mal-ħin tagħkom. Mr. Mela. Thank you very much. Uh, Mrs. Stevens, please. Senora Stevens. Iva kollega, ħar itkellem bl olandis Jiena nixtieq mullura dak li Dr. Higgs. Rigward il-pożizzjoni illi il diskriminazzjoni lingwistika wasal razzizmu, ovvjament, se jkollok situazzjoni skont il-każ dejjem. Inti titħares lejn il-lingwi ta' minoranza storiċi jew dawk reġjonali. Ma jkidu tal-es per esempio l-immigrazzjoni. Hemm ħafna lingwi ġodda deħlin. Se nagħmlu bihom daw. Ukoll rridu narfuhom bħala lingwi ta' minorità jew le. Dak hija xi ħaġa importanti. Iri teħtieġ li wa aktar x'nagħmlu dawn il-nies il-ġodda li jiddeħlin. Għax inkella sitwazzjoni kollha tal-lingwi nistgħu ndawruha tista' tkun e, jista' jiffikas ikun qed indawruhom ta' taħt fuq. Dwar il-minoranzi lingwistiċi ħaġa oħra. X'istgħu ngħidu dwar il- sign language. Dana jinkluż inkluż ukoll jew dan ma' lingwi bil-fom biss li qegħdin jissemmew. Tiskelmu dwar lingwi reġjonali, qed nitkellmu dwar lingwi li qegħdin huma mitkellma bil-fom. Għax il-lingwaġġ għax inkera dan ikun qed jiddiskrimina kontra dawk li jużaw lingwi bis-sinjali. Għax jistifika għanna li għadi lingwi għal lingwa titkellima jew domela bis-sinjali għal lingwa. Ġifiri fejn għamlu distinzjoni bejn dawn it-tip ta' lingwi li qed jitqisu bħala lingwi ta' nies b'disabilità għax ma nistgħux nisimgħu, ma jkollokx eh, sens ta' smieħ. Eh, dan jimur kontra l-fatt li ħafna nies eh, li jisimgħu jafu jagħmlu lingwaġġ ta' tal-sinjali, per esempio, familji raba ta' persuni li huma neqsin mismieħ, it-tfal tagħhom, ħafna minnhom dawn jafu jużaw dawn it-tip ta' lingwi biss ta' sinjali, ġifieri dan jitqisu wkoll bħala minari ta' lingwistika. Ġifieri l-ħin tagħhom għalfejn għandha tkun mġaħda wkoll. U kien tkellmu dwar lingwa ta' minorità jew waħda reġjonali. Fil-Konvenzjoni Ewropea U dan it-tip ta' lingwi reġjonali, jiena studjajtu ftit illu, il-lingwa ta' sinjali taqa' taħt definizzjoni ta' mek ta' lingwa ta' minorità. Eh, Ilu, għanna dejni sabi dibattitu fuq il-lingwi reġjonali. Mm, ma mxejna il-qoddim, ma minna bla progress ta' xejn za' rigward. Iġifiri jek Għasbu ftit wara il-persuni li jużaw il-lingwis bis-sinjali inkludu għom u kol fi xogħol qed isir fl-evalwazzjoni ta' l-proviment għal lingwi ta' minorità. Fil-Parlament Ewropew darbtejn issa aħna edna li għanna poċ kbir fuq riżoluzzjonijiet għal rikonoxximent tal-lingwi bis-sinjali u tlabna l-Istati membri illi jagħtuhom rikonoxximent xieraq aħna għamilna progress veru f'dar rigward, imma xorta tal parlament Ewropew mhux qed iħares ir-regoli stess għaliex żjaraturi eh, li ma ma nisim mismieħ li jekk irridu interpretu eh, għallaqa iridu jgħaddu minn proċess verament kompless u twil. Eh, lura nitolbu li l-Parlament jirfa responsabilta u kol dan il-rigward. Grazzi. Grazzi tassew. Issa. Sur Ċamosa. Grazzi, jina ma nistax nuża sin sim pajjiżi l ura ħan nitkellem l-Ingliż, hekk kif is-soltu nagħmel din l-istala. Jina nixtieq nirringrazzja għal il-rapporter, anki il-minam il su David Heath, għal-prezentazzjoni eccellenti tiegħu, eżis kollegi dak li liktar l-iktar ma huma li dawn huma ċittadini Ewropej eh, eh, Spanjoli li qegħdin eh, jaddu minnhom diskriminazzjonijiet jiġifieri lura rridu noqogħdu ktar attenti għalli għadi għax aħna konna ngħidu li l-Unjoni Ewropea kienet suppost kollha tal-aħjar prassi kull qasam, kull tip ta' infrastruttura, l-ekonomija tas-suq, trasport, anki id-drittijiet ċivili u il- ċertu libertajiet dawn ukoll l-istess prassi. Eżis kollegi, l-ura rrit nara li katalan fi Spanja jkollu l-istess dritt palmandu il-lingwaċ ċvedis fil-Finlandja, iżda minn flok għadin imxu bil-kontra. Għax nishtiq infakkar il-sur Lopez Aguilar, għal-Ministru Spanjol, aħna na relazzjoni tajba personali, flimkieni ma nfakkara. il li dan ħat l snin, il-Gvern Spanjol għalla il-ċannil tal-televizjoni, satinijiet tal-televizjoni katalan fil derba Baleali, per eżempju. U hemm ukoll eluf ta' studenta fil-Valencia illi ma jistgħux jistudjaw bil-Katalan. Minħabba li il-Partit Popolari mhux qed jipprovdu din e, dan id-dritt. Għalek jina ma nixtieqx jitkellem dwar lingwet ta' minorità, imma lingwi li qed jiġu minorizzati Pereżempju l-biraħ kien hemm logħba ċellenti tal-futbol bejn Juventus u l-Bayern Munich u l-Barcellona, l-FC Barcelona, jekk inti tmur fuq Twitter ta' u titwitjaħ. Fil-Katalan għandu l-fuq minn 5.2 miljun persuna li qed isegwih. Iġi ma nafx ġifiri għan ikkawx. Xie MP għawek li għandu daqsek. Daqsek. Eh, nis qed isegwhom u partitari. Ir naħseb illi fl-2012, ta' kien li fl-2012 kien eh, intqal illi eh, kien hemm qed jifavorixxi l-użu ta' kasana fil-Parlament fil-Gvern tagħna, ma mbagħad iż-żewġ partijiet il-kbar ma permettux illi jsir dan. U dawn l-aħħar ħames elezzjonijiet il-partijiet, partiti illi qegħdin jiddefendu il-lingwa eh, minn tagħna hija kisbu għan numru kbir tal-votanti u iktar ma jkunu żgħar il eh, personi li jivvotaw fil-Katalonja, iktar ma jridu jiddu indipendenza minħabba li gvern ma Ispanja, gvern Spanjol ma jpermettu aħna jitkelmu l-lingwa tagħna. Grazzi. Sinjuri, jiena katalana, il-sinom tijaj huwa katalan, jiena eh, bil-katalan rabejt it-tifel tijaj, familja kolla nitkelmu eh, katalan, jataw ma dawn il-kollegi katalani, urrit najdilkom li l-katalan bħal lingwi oħra tal-istat spanjol, il-bask, il-garjeku, il-valenzjano, u rikonosciut bħala lingwi ko-uffiċjali tal-komunitajiet autonomi. Naf li ħafna minnkom huma membri ta' minoranzi lingwistiċi li jridu jġildu biex ikollhom id-drittijiet tagħhom iktar rikonoxuti. Imma l-kas tal-Katalunja l-kontra, il-Katalan huwa għal snin strument tal-Istat tal-Katalunja biex e, iwassal agenda nazjonalista. U l-amministrazzjoni tal-Katalunja il-Katalan huwa preferut fuq il-Spanjol. Fil-Katalunja it-tfal li jafuħ jistudjaw biss ġimatej, eh, satej fil-ġima l-Ispanjol, jistudjaw Tistaw timmaġinaw li fi Franza eh, jistudjaw biss satej Franċiż fi Franza jew inkella satej Ingliż fl-Ingilterra. Zidu sija fil-ġimma, ġivri wasalna għal, kienem talba li nżidu b'sija, ġivri naħsu għal tlet sija fil-ġimma, ma din ġiet irrifjutata, ġivri Em każijiet ta' tfal meta il-familja titlob li jitwetqu il-sentenzi kellhom ibidlu iċ-ċentru ta' skola biex ikollhom appoġġ barra minn ħbieb tagħhom li dan ħallihom stigmatizzati jekk eh, jiġi intervent, hemm interventi eh, f'ċertu ħwienet żgħar li jużaw biss il-Katalan hemm ħafna komunikazzjonijiet uffiċjali li jaslu għand iċ-ċittadini fil-Katalunja li eh, huma biss bil-Katalan li forsi ma jafux il-lingwa u hemm riskju li ma jirċivux komunikazzjoni importanti li tista' toflilhom għal multa jekk ma jżommux magħha sinjuri. Fil-Katalunja il-problema mhijiex il-Katalan imma ma dawk li jħossu li il-Katalan biss huwa l-unika lingwa tal-Katalunja u għalhekk iżommu din il-finzjoni ta' eh, stat differenti Spanja u qed jippruvaw jżommu seta fil-Katalunja rapport fih ċertu aneddoti mingħajr xjenza mingħajr statistika u dawk il-każijiet ċerti qed jirriflettu biss il-frizzjoni ta' ħafna e, eh, eh, drabi jiġru f'soċetajiet bilingwi. Jiena forsi ħajajdu li jena traditriċi għalli xienet najnti li l-Katalunja hija bilingwi u għed niddefendi l-użu tal-Katala f'pajizi. Dan il-rapport huwa għalina huwa talibanizmu lingwistiku ta' persuni li qegħdin jipprovaw joħolqu problemi fejn ma jeżistux soċjetà Spanjola jeżiet waħda miftuħa fid-drittijiet lingwistiċi f'kollha fl-Ewropa kollha. U f'ħafna mid-dinja, grazzi. Okay, Mr. Sebastian. Mr. Sebastian. Grazie, signor Presidente. Sur Sebastia, grazzi Sur President, il-lingwi mumiex kostruzzjonijiet astratti, il-lingwi huma l-persuni li jitkellmu dawk il-lingwi. Jekk hemm lingwi tal-ewwel kategorija u tieni kategorija dan ifisser persuni tal-ewwel kategorija u tieni kategorija, għalhekk hemm diskriminazzjoni. Jiena nixtieq li mill-Kummissjoni Ewropea ibidlu l-approċċ ta' għal dan il-problema. Aħna qegħdin nitkellmu dwar drittijiet speċifiċi ta' minoranzi, drittijiet lingwistiċi qed nitkellmu dwar drittijiet fundamentali u l-ksur ta' drittijiet fundamentali meta il-makinizmu tal-istat meta l-organizmi eh, uffiċjali qegħdin jiddiskriminaw kontra parti minn ċittadinanza minħabba lingwa qegħdin nifacċaw għawek reat ta' diskriminazzjoni ta' mibede u ta' razzizmu bħalma qal sew is-sur id-Dr. Higgs. Ovvjament, u jena nishtiq li uħut mill-kollegi eh, li edinaw jaqra l-aħħar rapport tal-Komissjoni fuq diskriminazzjoni tal-lingwa fil-kontinent kollu kemmu għalix dak li għamlu emmek u il-Kunsil tal-Europa u l-Komissjoni hija eh, użaw dak l-informazzjoni li eh, inataw. Jena nġi mill-Pajis Valenzjan. U għawek nistaw nistudjaw, ma nistawx nistudjaw kollox Eh, bil-Katalan, għaqqas biss għanna eh, televizjoni u radju fil lingu tagħna għalli xal għom il-gvern ta' qabel u għataw il-sinjal ta' televizjoni ta' Katalunja, ġbir ma jippermettinnu xaqqas biss naraw televizjoni ta' Komunita' autonoma oħra fil-lingwa tagħna. Hemm każ li mhux qed naraw fost dawk li semmew imma deru fil-stampa ta' koppja li il-gvern ta' qabel ta' komunità valenzjana ma permettilhomx jadottaw ehm, eh, l-adozzjoni ta' tifel jew tifla għaliex jitkellmu bil-Katalan. Aħna ma nix qed nitkellmu fuq drittijiet speċifiċi, qed nitkellmu fuq drittijiet fundamentali u l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea trid tinvolvi ruħha f'dan. Grazzi ħafna issa il-kellim li mis. Waris jabwan abans L-ewwel net nixtieq ngħid grazzi u proset lill-ħidma ta' Dr. Hicks u nixtieq nappoġġa Klim ta' e, kellima ta' qabli li xtaq u jitkellmu l-Katalan jiena fil-Kastija xtaqt nitkellem l-Euskera li hija l-lingwa om tiegħi jiena ħaniprofa naġġustar ruħi għal-realtà u għal-qafas Ewropew minn perspettiva tal-pajis Bask, il- Il-mod kif l-Unjoni Ewropea qed Eh, tagħmel ġestjoni ta' dan hija responsabbli u n-noqqas ta' gwaljanza eh, flotja ta' dan id-dritt eh, fundamentali fl-Unjoni Ewropea minn xi ħaġa li għandha tkun aċċettata bħalma huwa inaċċettabbli li ma nħarsux dawn id-drittijiet. Għana naħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha tiffirma il-konvenju tal-Unjoni Ewropea fuq il-lingwi minoritarji u għandhom jagħmlu dan l-istati kollha li tħalli fidejn l-Stati membri u taqt li kompetenza ta' Stati membri għalina hija skuża għax qed jinkiser dritt fundamentali. Hemm bżonn tal-lini gwida ħafna iżjed ċari u biex nirrepeti dak li qal is-Sur Lopez Aguilar, kull min jaf il-verità jaf li dak li nsqal hawnhekk dak li qalu Marina, Jose Maria, Ramon u Hordi huwa minnu. Imma ma rridux naraw, ma rridux naċċettaw, ma rridux insolvuh. U l-awskera ma jitkellimx biss fil-Pajis Bask, jew imma anka navarra u fit-territorji tat-Tramuntana. Grazzi. Colleagues, um, just to conclude this, I want... Nara, biex nala, nistanejt illi nisa għal darba dak li fil-bidu nusaf fuq il-kollegi ma t jadukati li li bemmizu tiġilet kontra diskriminazzjoni li mumiex biss jgħanu xaqsmu ma' sess u dawk li jiġu fuq il-posta xol. E, li vi ħagġa tajba ħafna li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet b'mod sostanzjali kif aħna minna l-lum li ħares u rispetta dritti ta' kull min xaq jitkellem minn arbita ta' xejn ġifieri kull min xaq jitkellem tkellem taħt rekola 206 bdejna bil-membri tal-libe ħadd ma ħajja jitkellem għaliex jekk jagħmlu hekk ħadd ieħor ikollu jibdan ikun irid jitkellem, u mbagħad noqogħdu nirdu niftu dibattiti li jaqsu il-dibattit il-qalba ta' dibattitu. U għalhekk ma naħsibx li idea tajba li nagħmlu dan. Jiena nixtieq eh, minn ingrazzja David Tick tal-prezentazzjoni eh, u eh, tal tawna jenna ċans biex ikonna sfonta dan id-dibattitu. Ma ovvjament għanna setata nil-qasam eh, kif għalet il-komissjoni, fuq kommenti ta' dak li għandu tagħmel il-komissjoni, se dan fidejn il-komitat il li fessana biex għamux progress jista' jsir dan il-qasam. Iżda ħadd ma jista' jgħid illi aħna ma semmejniex dwar dan il-dibattitu illi ma ma minnix responsabiltajiet legali f'dan il-qasam, ġifiri grazzi sa' sewta li zamejtu kol disciplina kollegi fi żmien li kellna. Grazzi.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 huma prezenti hawnhekk. Firi għandna bozza l-opinjoni u deċiżjoni fuq iskadenzi fuq l-emendi. Issa pala introduzzjoni Komitat Libe hija soċjata taħt regola 54 bil-Komitat Inko Libe se jkollha kompetenza esklusiva l definizzjonijiet tal-kriminalità, ġrittijiet fundamentali u kwistjonijiet ta' ħarsin tad-dejta aspetti ma' Kustjonijiet ma' marbuta ma' data filing systems u skambi ta' data personali kif ukoll multi u imbatib hija naħseb aħjar ħalli fidejn il-Norver Valero. Issa peress li bej għandha kompetenza konġunta ma' kusenit marbuta ma' sikurtà nistgħu nipproponu iktar emendi xirqa għal artikli oħrajn kif għana minna fl-2008 fir-rapporter taħt il-regola 54. Allura ndur li jisin Robert Di Valero biex jitkellem dan l-abbozz opinjoni. Umbat, nitkellem nadi shadows. Mela. Jahnina u staffijaj kena il-mailbox mifquħ bil-mistoqsijiet u provajna namlu l-aħjar tagħna biex inwieġbu l-kulħadd u nqisu l-kulħadd. Kien laqgħa tħejja li kienet tassew waħda kooperattiva qabel ma fassana l-opinjoni u iva hija kwistjoni sensitiva ferm, ħafna sentimenti differenti hawnhekk. Il-direttiva, posta direttiva qed tiġi preżentata bħala Eh, proposta għal ġida kontra terrorizmu fid-dawl tal attaki ta' Pariġi. Eh, Mux biex provaw nimlew l-okuna fil-leġizazzjoni, u l-kacċaturi qed uħassu għom illi qegħdin jħallsu qares għal dan u m'għandhomx il-possibilità illi jkunu jistgħu eh, jkomplu jagħmlu dan il-passatemp tagħhom u nifhem il ħassib tagħhom u frustrazzjonijiet naħseb illi hemm ħafna fil-proposta tal-Kummissjoni u mhux kontroversjali xejn. sepp illi hemm bżonn ta' eh, iktar emendi, iktar eh, irfinar per eżempju, meta ti il-regoli biex inti kust arma hija differenti bejn il-pajjiż, da' etija temporanja, x'imdaqqet hija temporanja, da' permanenti, eh, etija iktar diffiċi, etija iktar faċli. Xi 62.000 kull sena jixtru armi f'Injoni Ewropea u il-suwiċidji hija eh, li per eżempju eh, nissilu dawn il-rejati mill-armi legali. Eh, dawk li jisparaw l-om fit-triq huma legali, ma dawk li jisparaw l-om id-dar ikunu legali. Rru nista' naraw li dawn ma jispiċċawx dawn l-armi fidejn jeżina. U l-Europol għal ġimma li għaddiet illi l-armi li kienu qed iduru darba kienu legali li sawma legali, allura ma ridux li dawn isiru minn legali għall illegali u din irridu naħdmu fuqa. Eh, u għalhekk irrid nifoka fuq il-parti iktar kontroversjali. Aħna il- dawk illi jidru li huma eh, jisom arma automatika għandhom jiġu proibiti ma nistawx nagħmlu ħajja diffiċli għal kaċċaturi u sportivi f'dan rigward U għalli ma nistax nara mod ieħor kif aħna nistaw nevita għadi, il-kaċaturi ser jintlaqtu ma' ah, mod kif fuq għadin. Imko qed jaħdem fuq dan, iżda xieq nitlob il-Kommissjoni biex jirrivim revizjoni tal-proposta u forsi tistgħu tirtiraw partijiet mill-proposta li għandhom x'jaqsmu ma eh, jew li ma li li jixbħu l-armi automatiċi jew nkella jridu jkun abbażi ta' kriterju tekniku mhux l-apparenza tal-arma tal-armi hemm ħafna armi possibbli eh, hemm ħafna kriterji differenti li jistgħu jintużaw biex jirriferu għall-armi ma qalu lill-pulizija. Il-pulizija qalu li wkoll il-problema huma il-magazines eh, il-kbar kien hemm proposta Eh, li eh, saret l design imma naqseb li mm, mm, jinistaw nam regolament fuq il-kartoċi, il-magazines, naħseb il-kartoċi, eh, naħseb illi tajjeb illi nitkelmu dwar li il li għed jista jixida ċertu skrata ċal ċertu armi u mhux oħrajn tista' tiġi finata jekk aħna ninaqdu naraw l-emendi x'jistgħu jsiru dan se jiġi diskuss bejn ix-shadows. ħajkun hemm test mediku ta' bil-fors u koll isir jisir, jiġi iġi proposta kommissjoni naħseb li dan jista jiġi sostitwit. Testa kemm inti kemm inti eh, adattat li t-tik li tista' żomm eh, arma. Il-autorizzazzjoni tal-licenzi huwa differenti, huma differenti fost il-pajjiżi. Jien sa bħer konna wieħed milli ħafna differenti. Iżvet jien xed fejn tagħmel test ta' tabib eh, test mediku iżda ma tfissirx li inti ma tifax dubju fuq kemm inti ta' min ikollok arma u eh, eh, aħjar isiru jem fil-fat ċertu test daf f'dawn il klab tal-kaċċa eh, f'ċertu pajjiżi għaliex inti konti se tara il-kapaċa psikoloġika tu min u kif jasbu ċertu nies. Imma mhux test ta' intelligenza m'għandux jaqtam li kif qed jisuġġeri xulxin nies. Per eżempju, persuni b'dimenzja, però m'għandux ikollu id-dritt li ikollu arma. Per Picker ġi isparaw fuq u eh, kacċaturi, kacċatur milux, għax kienem eh, kacċaturi li ħazbu ħazbu eh, ħazbu animal. Ma nafx ġviri kienx problema ta' għajnejn, ta' kem kien jara sew, kacċaturi ma' għamu affarijiet li jistaw jisiru. Xi pajjiżi bnew il-reazzjonijiet u t-weġibiet tagħhom għal bażi tal-approċ difiza, difiża ċivili u il- eh, difiża ta' Svezja ħad tkun iktar waħda mill-qu li tintlaqat. Hemm ħafna elementi kontroversjali involuti, ringrazzja kulħadd ix-shadows ukoll u nittama li ikonna kooperazzjoni tajba. you Very much some very constructive points there. Um, I'm going to um, go to the shadows. Mela tajab naddu għal shadows. Ikridu jitkelmu, s-sur melo. Mela, rapportajta tu kif għallunna li huwa kruċjali illi darmi kollha jkunu legali aħna rridu veru nifukaw fuq il-armi tan-nar legali, mhux illegali. Jekk inti tisolvi il-problema tal-armi illegali, direttiva tal-armi tan-nar legali, jena kontradizzjoni. għal kemm ovvjament irridu ntejbu s-sikurti ta' ċittadini, mhux qegħdin hawnhekk nindirizzaw il-armi illegali u l azzjonijiet ta' terroristi. Inu l-attakki ta' Parigi illi waslu għal din id-direttiva li taw e, bidu għalija u jenensitiva tal-Kommissjoni. Meta s-soġan kaj ħarġ b'din l-inizjattiva fi Strasburgu għal values were coordinated across borders, showing that we must work together to resist these threats.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 illi għamlet ċara illi l-an illi illi raġuni waraja din kien l-attakki ta' Pariġi mirja ma kienx illi nirġu wara il-kaċċaturi imma għaw xi ħaġa li aħna rridu eh, nindirizzaw. Jekk kan assoċjaw il-possess illegali tal-armi ma' terrorizmu, mhux biss li ma se jissalvi il-problema ta' terrorizmu, imma ħaj jikastiga n-nies illi mod legali qed iħallsu t taxi qed iħallsu qed iżimxu ma' regoli ma' nhom armi tan-nar. Li atleti, kaċċaturi, min jikkollezzjona armi antiki, eh, min jużom bastimenti sportivi, għajla d-dejja, di miex ħagġa ġdita. Iva, ovvjament jista' tintuża biex tagħmel reat, imma terroristi ma jużawx għam illegali. Jekk inta tagħmel reat, ħadd ma m'intix tagħmel aktar imot li xi ħadd ħajkun jista' jintraċċat. Jiġifieri kull sena passiġġieri xi ħadd li ma jridx ikun ittraċċat u misjub ħaj jixtri arma reġistrata legalment u mbagħad juża biex mu jaqtlu xi ħadd. Tad mhux kif ħana nġildu terrorizmu. kriminali xorta imħa jibqaw u mħasolvu ġej. Hemm ċertu punti illi nistaw nifukaw fuq, per esempio, li kull ħames snin tagħmel evalwazzjoni. Il-Kommissjoni qed tgħid illi kull ħames snin trid ittejjeb eh, il tiġġed diskużawni liċenzja. jina irrid ngħid li hemm ħafna ta' tipi differenti ta' licenzi li jeżistu li jitfid. Inti eżempju se kollok licenzi, liċenzja, kollok licenzi biex koll kacċatur. Imma koll licenzi biex ikollok użżomm arma għandek. U minn ikollu ġenzi kun jistajja jagħmel jikaċċa sa kemm ikollu 60 sena u meta titħallas il-10 liċenzju x'nafin, inti ukoll tittoqgħod tgħidlu illi dal morri t jagħmel eżami mediku kull ħames snin. Bat xe jamlu bija liċenzja? Jgħidu l-ektar 60 tista tista t tikkaċċa man bat wara xe tagħmel biex tikkaċċa bit-zok, bit-ġazzok ma tamiex tinsa xek dan wieħed kapaċi li ta' sitta fuq minn sittin sena eh, s suq Se tuża kitri tista' tuża karozza biex eh, biex palmaġi li għamlu terroristi biex daħal esplosivi u tolli kolmaw. Ġifiri kull ħamesin nis jidu jagħmlu testa sewqan? Ħabba fek? Il-mod kif hija assurda dija u minħabba li aħna qegħdin ħawdu terrorizmu mal-użu legali tal-armi tan-nar il li hemm bosta pajjiżi fl-Ewropa fejn aħna nipproduċu armi u munizzjoni għal għanijiet legali. X'ħadd għamel evalwazzjoni ta' tampat? fuq il-problemi tal-xogħol, fuq ix-xogħol li dan ser ikollu, l-effetti fuq ix-xogħol u tkabbir u l-ekonomija tal-pajjiżi tagħna. Grazzi. Grazzi, Silvi Ivon. Niva kassi ta' sew, surċe, jena nixċen ingressa rapporter tana li għamet posta sforzi biex naħor toħroġ proposti li huwa bilanċati. Aħna kien ħafna taħt id kien kolli smieħ. Fimkow? fejn għamlu din ir-rabta bejn it-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Bħaxem fi dawl ta' Pariġi hija waħda illi m'għandix taqsam f'din id-direttiva, rridu nagħmlu ċara illi hawnhekk qed nitkellmu dwar sikurtà ġenerali u mhux li qed nippruvaw niġġieldu kontra terrorizmu. Ir-reporter ħarġu bħal ta' proposti bħal pereżempju il-proposta illi jrid ikun hemm regola għal ħazna sikura għall armi tan-nar u l-munizzjoni. U wkoll markata tal-partijiet differenti tal-arma hija importanti u anki iskambju elettroniku tal-informazzjoni fuq l-autorizzazzjonijiet jew autorizzazzjonijiet li ġew rifjutati mill-Istati Membri għanna problema bil-klassifika B7 armi illi jidru li jisom armi tan nar automatiċi tal-gwerra e, u l-espert li ġi fismieħ għalenna li um, ma nġnu zawadi pala kriterju. Imma rridu naraw jekk ħajkun xem e, abbonta ċertezza legali u jekk ikun hemm xi ħaġa kategorija A li tipprobixxi l-użu ta' dan it-tip ta' armi. Meta jiġu għat-test netiku, huwa ovvja li l-istat ta' dak eh, psikoloġiku ta' dak li kull jista' jinbidel mal-għajr ħafna u jinti jekk inti għandek armi id-dar, jemmen sens ma jemmen tip ta' test, iżda għanna bżon livell ta' standardizzazzjoni iktar għalija fl-istess ħin. U rridu nkunu ċerti li fit-tmim ta' dan it-tip ta' test, aħna nkunu nistaw nejdu jekk dak li kun ikun xira jew le minħabba il- li jekk u miex psikologikament fi stat saħtu bizzejt li iżom wara tan-nar. U t-tabib li qed jgħamil dan is-ħarriġ m'għandux ikun responsabbli li kieku dawn jeżerċitaw ir-rekwiżiti tal-liġi. Naħseb li r-rapporter tkellem dwar dan. U m'għandux ikun fidejn l-awtorità li kompetenti ma anki t-tabib għandu jieħu deċiżjoni fuq il-investigazzjoni hemm ċertu eżamini li ġew eżamijiet li ġew eh, msemmija, ma na forsi jitnejdu li għanna bżon li nċaraw xie b'tazamijiet. Unkunu ġaqsek stretti fuq tip ta' tamijiet, specialment li kriterja l-ewel eżami għand xaqsam mal t-ġdijt tal-premessa, tal-licenzja, skużawni. Para minnek għandi let mistoqsijiet. Għalix ma, imċetu mendi ma naħsebx li li fimtom sew, l-ewel għada jemenda numru 11 li għandu xaqsam dwar il-assigurazzjoni ta' responsabilta sa' e, jgħid illi l-assigurazzjoni e, e, titapplika għall-arma u mhux is-sit. Imma da ma jħroġ mod ċar ħafna fit-tekst u jiena mm, nixċert ċert ma nafx ni kiku responsabilta ta' arma tkun. Għalix suppost tkun wahda fejn il-sit ikollu l-assigurazzjoni fuq eh, il-responsabilta għall-arma. Unbat il-punt se nitkellmu dwar kategoriji differenti tal-armi. Aħna għanna il- arma tan-narja akustika, is-salut akustik u din ta' numru 24 għanna żewġ kategoriji differenti. Mbagħad emenda 25 dawn huma dispożizzjonijiet transitorji qed jiġu ehm, ehm, dawn il arranġamenti Eh, transitorji qed jiġi suġġeriti li japplikaw biss tal-kompartiment tal-iskrataċ um, u eh, il-partijiet oħra iżda mhux arma tan-nar nifisa U allura ma nafx għalfej qegħdin nifokaw biss fuq ċertu komponenti u kompartimenti għall-iskrataċ biss dan it-tip ta' regoli. Grazzi. Surħala aħo, grazzi. Ningrazzja Sura Volero għal abbot peress illi iżmin huwa rizors limitat nifoka biss fuq ċertu rizors li ma naqbilx magħhom. L-ewwel net proposta l-Kummissjoni li biexu dawn il-armi tan narbi seba' ġifiri dawn il-xkubetti semi automatiċi li jixpu xkubetti pal ma ħafna esperti għalu il-kriterji ta' ta' l xebbaħ Eh, hija irrelevanti, ma tamir sens. Is-Sinjor Volero tissuġġerixxi li minflok aħna għandna nikkonsidraw eh, li niprobixxu jew nilimitaw ċertu fatturi esterni pal huma pistol grips, collapsible stocks u cooling systems li jiena naħseb qed jirreferi hawnhekk għal ventilated handguards jew inkella il-koperturi tal-kanna tal-pistola. Tal Però dawn mhumiex rilevanti għal eh, għal-direttiva pistol grip jew barrel shroud jew collapsible stock mhumiex fatturi ta' arma kif jaħsbu ħafna, mhux qegħdin jagħmlu arma eh, iktar perikoluża jew lef dejn il-kriminali. Eh, l-ideja li tagħmel l-arma forsi iktar durabli u l-iktar kun dinja importanti għal min għal min juża l-armi pala sport għax inti li tispara b'mod preċiż fuq zmin twilu huwa importanti għalihom imma dawn ma tantx huma relevanti għal terroristi u kriminali. Pereżempju, xkubetta li Sur Breivik uża fil-Norveġa fil-2011 ma kellux pistol grip laqas collapsible stock u laqas barrel shroud imma din ma nix il-vitmi tijaw u xek. U wieħed irid jifhem ukoll illi ħafna armi moderni għandhom struttura modulari li fisser illi il-komponenti esterni mhux essenzjali pa' mumma l-pistol grips mumiex karatteristiċi fissi ta' din l-arma tan narja xi ħaġa li tista' titneħħa u anki tbiddilla faċilment. Jekk aħna ser niprobixxu l-pistol grips, il-sidien ser sempliciment jixxu stock ġdid mingħajr pistol grip u fl-aħħar xorta ħajkollhom eżattament l-istess arma u aħna ser konna ħafna ċittadini Ewropej rabjati jaħsbu li aħna attanjoranti. Apparti jekk il-suġġeriment limitaw il-kompartimenti tal-iskrataċ. Imma dan huwa diffiċli għaliex hemm ħafna kompartimenti għall-iskrataċ ta' um, kapaċità għolja li qegħdin jiġru fl-idejn u dawn mhux markati ma tistax tintraċċhom u jekk aħna nirċivu sinjali dawn huma jirċivu sinjal dawn in-nies li dawn jiġu restritti jew projbiti, in-nies sempliċement ħajmorru lek ħanut jaqbdu jixru ħafna minnhom. Dawn it-tip ta' restrizzjoni retroattivi ma jaħmux. Illi nirregolaw il-kompartiment tal-iskrata xa jkun għal xejn għaliex il-kriminali u terroristi ma jużawx armi legali xorta. Il-armi illegali tagħhom jiġu mill ex Jugoslavia jew inkella jaqduhom minn eh, armi tan-nar li ma kienux deattivati sew antiki. Hemm ħafna kumpaniji, ħafna drabi, imprizi żgħar li jipproduċu u jbijaw dawn it-tip ta' aċessorji għall-armi tan-nar pal huma stocks jew magazines eh, kompartimenti tal-iskrata, ċista jgħamlu kompartimenti għall-iskrata, ċi kienu jħtiġu autorizzazzjoni, il-manifatturi, il-bejjeħa kienu kiku jidizommu ma' regolamenti ħafna iktar stretti u kontrolli ħafna minna ma jistawx jaffordja, ma jistawx jifirħu jishtru u jkollhom jalqu. Ħajkun nagħmlu ħafna ħsara u ħajkun ma nksibna xejn. Il-ċerċera ħna nista' jkollha ħafna opinjonijiet differenti fuq l-armi, iżda nixtieqna ngħid illi kull tip ta' leġiżlazzjoni restrittiva għandha tkun ġusta, proporzjonata u msejsa fuq il-fatti, mhux fuq l-ignoranza, il-preġudizza, preġudizzju u l-inxerdu l-biża' aħna inħossuna li b'xi mod iridu naġixxu dan it taddit ta' sikurtà u li nagħmlu xi ħaġa ħra ma nagħmlu xejn. Imma u mhuwiex minnu anki li ma nagħmlu xejn xindaqtu aħjar milli tagħmel affarijiet ħżiena. Fortunatament hemm ħafna affarijiet utli li nistgħu nagħmlu u ħafna minnhom dawn indi jiddaħlu fil-proposti tal-Kummissjoni. Però hemm ukoll ħafna affarijiet fil-proposta li għandhom jinbidlu aħna irridu inħasslu il-kategoriji A6 u A7 jiġifiri um, xkubetti semi automatiċi li jużaw minn ċivili minn nies u anki uh, armi tan-nar ta' kategorija A. Dawn diġa ma kontrollati mod stret u r-rwol tagħhom fil-kriminalità um, tal-armi um, tal-mar tan-nar huma negliġibbli minkejja sqarrijiet follows tal-Kummissjoni. Aħna ma nistgħux napprovaw eh, dawn il-verifiki ta' mediċi medikali fuq in-nies eh, jew permessi temporanji biss għax dawn mwassu biss tal-konfużjoni jew mhux sikurta ma rridux nipruvaw isa moderators jew il-kompartiment ta' skrateġ pala komponenti essenzjali għax mumiex partijiet essenzjali ta' arma. Jina ħan nista' għatta emendi dan ir-rigward u nitama li kollegi tagħna ser jikkonsidraw il jappoġġawhom. Suċer, ta' soddisfazzjoni kbira fost il-popolazzjoni fuq l-innabilta tal-Unjoni Ewropea illi titratta il-krizi finanzjarja, il-krizi ta' migrazzjoni u tedid ta' terrorizmu. Jiena naħseb illi u ma jkunx għaqli illi fuq dan kollox irridu umbat iktar nistegamitizzaw ċertu eh, kontribuenti ta' taxxi u nindirizzawhom bħal problema li mhumiex. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Fisem l-alde xadowija eh, Cecilia Wikstrom. Grazzi. President u grazzi għal-ħidma ta'kom hemm ħafna elementi tajbin fl-opinjoni li huma tajbin, però miex biżejjed. Għax m'għandix iridu nirħu bilanċ bejn is-sikurtà minnaħa waħda u l-protezzjoni minnaħa. Jiena Svediża, missieri kien imur il-kaċċa u kien anki pulizija u ħafna nis li kienu fil-familja tiegħek kellom armi legali u dan kien ħaġa normali. Aħna għanna bżon pero insibu trattat illi n-nies illi għandhom l-armi legalment nitrattawhom bir-rispett. Waqt li fl-istess ħin ikonna e approċ ta' kontroll fuq il-leġislazzjoni. L-Europa diġanna regolament qawwi fuq il-armi tan-nari, ħaġa tajba, ħna ma situazzjoni bħall-Amerika. Fej, kull min irrit jista jidħol f'ħanutu jistri maċingan gun, minna limitazzjoni. Pero, peress li diġa għanna regolament rigorus ħafna, rridu nodu attenti ba niproponux regoli iktar rigorużi, sakemm ma jkunux motivati minnaħa ta' sikurezza. Jien naħseb id il-Komissjoni ma, ma, ma tilħaq dan il-bilanċ u ħafna dal-bilanċ u ħafna mill-proposti mhumiex aċċettabbli. Ħafna mill-proposti tar rapporter se jmorru anki iktar li lem il-proposta tal-Kommissjoni, dan mhux aċċettabbli. Anki ħafna emendi. U hemm punti ewlenini nishtiq nitkellem fuqhom hawnhekk. Jiena se nipproponi li inneħu kompletament il-projbizzjoni ta' armi semi-automatiċi għax memx argumenti konvinċenti bizzejiet. Fil-fat il-Komissjoni u koll ammettiet li il-definizjoni hija tant ħażina għas jafu li muma l-armi E, illi se jkunu koperti b'dan il projbizzjoni e, Jena naħseb illi jek inti laqqas biss ma taf x'qed tipprojbixxi e, se jkun iktar diffiċli li tispjega mbagħad liċ ċittadini għala. Jena inneħi il-limitu u anki il-proposta tal-verifika medika għax li jġeddu kull ħames snin il-licenzi se jihdu ħafna risorsi u l-valur miżjutu għazar jew bxej, jew xej. U se jdejja anki li persuni li għandhom l-armi. U dan il-ċek eh, mediku mandatorju ma jamilx sens. U mem lebda tabib dan il-fid-dinja jekk jistax deċidi jekk persuna ix ix idonea biex ikolla arma jew le wara intervista ta' ftit minuti. Jiena nibza biss li għanna problema bil-organizzazzjoni eh, organizzazzjoni kriminali jew kriminali stessi li se jidħlu fil-mużewijiet Eh, biex jieħdu eh, armi ta' kollezzjonisti ta' żminijiet oħra. Fuq il-beħ online naħseb li rapporter għanda raġun, anki jekk irridu nbidlu daqsxejn il-lingwaġġ, għaliex l-istati membri għandhom eh, ikollhom possibilità li jishtrom online, però rrid ikun hemm ftit iktar kontroll għandi anki iktar xinajt, pero seni għafaw biex ikonna iktar ċans namlu dibattitu la darba jkunu daħlu l-emendi kolla. Grazzi għalissa niprovaw għanna namlu kull ma biex nkunu bilanċati u proporzjonati. Grazzi għat il-President. Issa sur Signor Albiol li hija ix-shadow tal-Gwe. Grazzi, fl-Unjoni Ewropea imutu kull sena 600 persuna minħabba l-armi ta' nar ħafna studji li juru rabta diretta bejn li wieħed jisiba faċli biex ikollu l-armi ma aktar imwiet minħabba din il-kawża. Għalhekk aħna naqblu li hemm bżonn ta' riforma ta' direttiva fuq E, is-sida tal-armi mill-GUENGL il-proposta e, aħna nixtiequ li jkun hemm traċċabilità sħiħa tal-armi u e, tal-munizzjoni ta' li jippermettunna nkunu nafu eżattament għand min qed ikunu u din hija xi ħaġa trid issir permezz ta' kontrolli sħaħ u penalizzazzjonijiet kbar għal min ma jwettaqx dak li għandu jagħmel Issa dwar dawn ir-riformi proposti aħna naħsbu li ħaġa li importanti hija dak li għandu xaqta ma' traċċabilità u li eh, nżidu eh, namlu ma' stretti regoli biex wieħed ibih online u restrizzjoni fuq l-armi semi automatiċi. Aħna naħsbu li l-proposta mhijiex biżejjed kif inhi hemm bżonn immorru ħafna lilin aħna rridu li jkun hemm fuq il-beħ permezz tal-internet kif ukoll ta' ċertu armi partikolari li dejjem se jkollhom użu doppju. L-emendi tar-rapporter ta' Sinjora Valero naħsbu li mhix f'direzzjoni tajba, naqblu ma' din id-direzzjoni, anka jekk naħsbu li forsi hemm bżonn immorru aktar lilin. Għalhekk f'dan is-sens aħna ħanamlu xogħol tagħna wkoll, aħna nixtiequ nsemmu b'mod pożittiv ħafna il-proposta għall-espansjoni tal-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva u dan għandi applika mhux biss għall-armi imma anka l-komponenti essenzjali u il-munizzjoni tagħha l-skrataċ u dawn għandhom immorru fid-direzzjoni sabiex lan ikun li nżidu s sigurta bħalma edna aħna naqblu eh, fil-maġġor parti mal-ħidma eh, li għamilna imma hemm bżonn xorta waħda li mmorru ħafna iżjed lil ingrazzi. think the other shadows are not present here for the... uh Shadows l-ħrajn mumiex prezenti. Pero għanna zewċ membri li xtiq jitkelmu. Et jajdu li li edin l-ura ħafna, ħafna, ħafna. U għal punt li mis Eh, dana l-lum kienet l-ar eh, mm, eh, performance ti għaj fuq dak li għandu xaqsa mal-ħin, mal-ġestjoni tal-ħin. Issa l-aħjar nisimaw minnant il-rapporter u ħafna personi se jkollhom jitilqu mux se nexxinna Umbat nisima u xada għandhom prezentazzjoniet tajbin ħafna. Nista nisma minant ikkiniċi u għalla Lopez Aguilar il-darba li ġeja, pero mux illum għedin xie 40 minuta tard. Signora Valero, tista tamel, uh, eh, tista tamel malajr, titkellem malajr, u tkellimna fuq il-punti l-iktar importanti. Grazzi. Kien hemm ħafna mistoqsijiet, però eh, se jkun hemm diskussjoni tajba fil-futur fuq eh, dak li għandu xaqsam mal-test mediċi fil-osor. Hemm differenzi bejn stat membru ieħor. Per eżempju fl-Iżvezja m'hemmx dan it-tip ta' test. Hemm eh, nisi li għandhom licenza għall-armi għal sena il-Komissjoni qed titlob li jkun hemm limitu għal ħames snin, anki li jkun hemm dan it-test ta' idoneità. Però jiena nipproponi li flok dan it-test mediku ikun hemm peress illi dana fi ħafna pista amministrativ li namlu wieħed biss eh, u u mbagħad fuq dak li għandu xi mal-karikatur. Dina hija ħaġa li tista' teġi applikata aktar tard fuq l-arma u għadna li se jkunem ħafna minnhom dawn li se jiġu mibjuwa u mishtrija illegalment u bekk ma jkunx legali, allora iridu natu periodu ta' transizjoni biex il-persuna tkun tista' tibat notifika l-autorità li għandhom dawn il-karikaturi. Jiena Eh, disponibli għal proposti ta'kom kollha u jina żgura li sensibu soluzzjonijiet tajbin li nistgħu naċċettaw kollha kemm aħna. Grazzi anki tal-li tkellimt fil-qosor. Il-membri illi jixtiequ jitkellmu issa nwedhom li noħodhom l-ewwel. Eh, Sur Lopez Akelar diġà spjegajt illi il-membri tal-punt li missa jkollhom jitilqu u mux ġust għax edin eh, iktar minn nofsija tard u għandi bżon inkompli, jiddispjaċini. Issa issa jkolli ngħaddi għal punt 23. Moving on to point 23, the agreement on the European Union and the Republic fuq il-punt 23 eh, fuq il-visa waiver għal Repubblika tal-Peru ah, għanna punt istat situazzjoni attuali fil-presidenza tal-Kommissjoni u l-Kommissjoni. Eh, se jkonna l-ewwel prezentazzjoni mill-Presidenza u l-Kommissjoni, un bat nisimaw minnant il-Sinjura Holmaer li edha tisostitwixi il senjura Gabriel illi għal rapporter għal rakomandazzjoni għal Kolumbia, Tonga u Palau. U għand introduzzjoni twila ħafna u sen għassara imħabba il-problemi ta' ħin. U sen għaddi direttament għal presidenza tal-Kunsil. U jek kullħat jiprova jgħassar jiena inkun grat ħafna. Mena l-presidenza. membri tal-Parlament Ewropew. Fuq dak li għandu xaqsam mal-ftej maħna nistaw nitkelmu fil-qosor ħafna kien hemm kuntatti bejn il-Peru u l-Kommissjoni fuq dak li għandu xaqsam mal-eżenzjoni tal viza ta' asira is-16 ta' frar e, bdejna bil-passaporti biometriċi u biex imbagħad naslu għal visa liberalization. Mal-ftejm il-ftejm mal-Peru l-14 ta' Marzu Eh, ġi firmat mill-Ministru tal-Affarijiet Est Baranin u il- u anki mal-Ministru mal ministru tal affarijiet Barranin tal-Presidenza fu eh, l-eżenzjoni il-dispozizjonijiet ilhom fis-seħ minn nhar it-tlieta 15 ta' Marzu. Grazie. U l-Kummissjoni? Anki hawnhekk hekk joġobkom fil-qosor ħafna. Grazzi, President, sellem il-kulħadd. Jiena ma tantx għandix xinżid ma dak li diġa qalet il-Presidenza. Iva dan il fejm tal perugġi e firmat nhar it-tnejn u jien nixtieq ngħid il fejm il flimkien ma' fejm emman kist arrija fuq il-ħruġ tal-passaporti biometriċi minnaħa tal-Peru għal-ċittadini peruvjani. Il-Peru bdiet toħroġ dawn il-passaporti biometriċi diġa fl-ħar ta' frar u il-huma impenjaw ruħom biex dan il-proċess ikomplos għal lulju ta' din is-sena u għal dastant mill-lulju il-qoddim il-ċittadini peruvjani jistaw japplikaw biss għal passaporti biometriċi u passaporti normali se jiġu eliminati ftit ftit. Fuq il-pajjiżi l-oħrajn jiena nilqar ir-rapport pożittiv minn ħata rapporter biex jagħti il-kunsens tal-Parlament għal eh, Kolumbja, Tonga u Palau. U dan jfisser li hemm ftit pajjiżi eh, li għad baqa eh, mill-19 oriġinali li kienem fil-proposta oriġinali minn Mejju tal-2014. U dawn huma il-lista qed jgħid il-kellim. U l-Kommissjoni se tadotta abbozz ta' Kunsill ta' preċiżjoni tal kunsill biex jiffirmaw dawn il-ftehim u mbagħad la darba jiġu adottati mill kunsill u mbagħad ngħaddu fil-Kumitat Liber. Dan huwa kull ma xkelli ngħid fuq dan il-punt. Grazzi. U signora Holmajer ċettat li tiħu posti signora Gabriel. Grazzi, President. Kollegi. Il-Signora Maria Gabriel ma stax tkun hawn, titlob skuża. U jiena se ngħid x'inhi l-pożizzjoni tagħha. Nirringrazzja l-Komissjoni l-Presidenza għal din l-informazzjoni li tatna għal dak kien inxaqsam il qadat twala ta' negozjati mal-Peru. Jiena nixtieq li nagħmel xi mistoqsija addizzjonali. Kommission und dem Rat kan. Äh, mela, eh, għandi mistoqsijiet supplementari li stanati għam il l il-Konsil, allora f'dan il-kas memxa fejna għarom. Nistanati l-om direttament jirigwardaw il-passaport biometriċi, kem eh, kem se jiġu influenzata, dak se jisir fil-ħin, mistoqsijiet li għandhom xaqsmu mal-pajizi speċifiċi eh, bi kriterja u hemm ħafna mistoqsijiet eh, kooperazzjoni bejn l-Europol u l-Peru, biex nati eżempju. Maria Gabriel u t-ixtiq t ringrazzja għan negozjati eccellenti li kienem eh, li, li seħew mal-Peru fl-implementazzjoni tal-program. Et titlob u kol et istasi e, eh, inizjativa tal-gvern peruvjan eh, kampanja ta' informazzjoni nazjonali għall-informazzjoni lejn iċ-ċittadini fuq dawn il-bidliet u biex jizguraw li kollhom informazzjoni preċisa. U tini anki kwistjoni tal-eżenzjoni tal viza għal kolumbia pala Tonga. Il-Kommissjoni edha eh, negozjati bilaterali ma' dawn il-pajjiżi biex jaslu għal eżenzjoni mill viza U għanna mbagħad pozizjoni tal konsil fuq dawn il-ftehimiet fuq il-gżejjer tal-Oċeanu Paċifiku dawna se jtejbu relazzjonijiet kommerċjali se jiftħu opportunitajiet għall-Unjoni u anke għal dawn pajjiżi. Il-konklużjoni ta' dawn il-ftehim se jizguraw kontinuità għal sħubija fil afas tal-ftejm ta' Kotonu u anki għad-dialogu politiku u l-eżenzjoni tal-viva jibat messaġġ pozittiv u juri li aħna napoġġa dawn żewġ pajjiżi u l-isforzi li qed jagħmlu. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal-Kolumbja, l eżenzjoni tal-u viza e, e, saħħaħ il-sħubija tagħna mal-Amerika Latina u dan jfisser illi se jkollna iktar turisti minn dawn, min dawn il-ħawi u dan huwa ukoll post mod biex insaħħu nsaħħu il-sobija tagħna mal-Kolumbja ma l-isforzi li qed tagħmel U fil-qosor nista' anki ngħid li Marja Gabel tapprezza l-isforzi tal-Kummissjoni tal-Kunsill u jiena ngħaddi il-kummenti tiegħi bil-miktub lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex imbagħad ikunu jistgħu jinkontantaw jitkellmu fuq id-detalji. Grazzi ħafna. Verġja. Iva, jittispeċini sinjor Gabriel miex hawnhekk. Eh, sinjor Gabriel għandha Franċis tajb ħafna meta trid. Jiena m'għandniex biżiet ħin għall-mistoqsijiet, jiġifieri jiena ma nagħmel mistoqsijiet, ma nixtieq li għal-mennu u shadows eh, jkunu ċans li jukoll ikunu valuti, għax aħna ma shadows u l-menu shadows ikunu jafu f'dawn il-kustjonijiet qed jgħid jisiru. Jina, nan ħafna għamela s-senja xogħol s Senjor Gabriel. Nerġa' ntenni dak li jedna ħafna drabi. Aħna dak darba l-oħra, ma nafx jekk nġu nerġa' ngħidu għad darba wkoll ma l-Parlament Ewropew dejjem għam ħasseb fuq eh, l-approvazzjoni ta' stemmiti diġà ma' f f'applikazzjoni u li ħana qogħdu napplikaw l-istess ġurnata tal-firma tagħhom hija xi ħaġa li noqqas ta' etika, noqqas ta' manieri hawnhekk. Qatt ma saret, jiġifieri tatax il-pajjiż qed jiġu trattati kollha bl-istess mod. U eh, ma jistax ikun illi illi nimxu b'dan il-mod, ma jistax mhux x'qed jagħmlu l-Parlament. Eh, hemm ħafna li semmew ħinhom fuq għadi illi il-metodu mhuwiex mhux affarijiet daw ma nimxux hekk. Anke jek aħna nġu formati aħna ma nistgħux jgħidulna eh, li biex noqogħdu nitkellmu fuq ftemiet illi m'għandix marġin ta' manuvra x'diġà huma fisseħ u għax aħna qogħdu nitkellmu dwarhom, mhux mod kif inti timxi fuq l-event istituzzjonali. U ħaġa oħra. Din din il-melting pot eh, tal-pajjiżi Eh, li aħna għanna l-eżenzjoni tal-viza maħħom dejjem saġbitni, Minnaħa għandek ċertu pajjiżi eh, fejn għandek semmi ta' kotonu eh, Non nixċerta fuq il-konsegwenzi ekonomiċi fuq il tonga u il palau għaliex dawn il-kummerċ tagħhom huwa ma' New Zealand u l-Awstralja, ġifieri l-Unjoni Ewropea mal-ekonomija u l-kummerċ ta' il pajjiżi huma relattiv ħafna mxaqse mm, kbira. Jien iktar imħazba fuq il-Kolombja u Peru, naħseb illi għanna relazzjonijiet tajbin ekonomiċi ħafna magħhom. U ma nfissirx, ma waqafx li dan il-pajjiżi huma traffikanti ta' droga. U hija marda endemika din li traffikar ta' droga f'dan il-pajjiżi u li konna żentinijiet tal-viża ma dal-pajjiżi jidili hija la tramba. Speċjalment jekk jista' jkollna kopu għandna kooperazzjoni tajba ma' dan il-pajjiżi, jiena ma nistax dejjem nifhem il-loġika u s-siet ta' istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qaffas tal-eżenzjoni tal-viża. Għax dawn huma pajjiżi illi aħna nistgħu nagħmlu ħafna iktar sforzi fil-qasam u fuq suġġett. U aħjar qed nagħmlu sforzi għal dawn ma' dawn il-pajjiżi li huma ħafna iktar twal milli aħna iktar huma qrib magħhom. E, u li mhix tajba mhux din linja ta' politika u kif nimxu. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura e, qed tixtieq titkellem fil-qosor. Iva, grazzi, so President. Eh, Gijom, eh, dispeċini li mux edawnek eh, u anki shadows, u eh, bħala shadows, jina bħala shadows dispeċini li rapporter mux edaw. U għallura għan itkellem flokom, u nek nxegri Marija tal-xol taħħa li eh, eh, għamlu fi zvilup ta' dawn it-tlet rekomendazzjonijiet. Forsi mux, forsi mux ta' minni għot ripetija ma' tomma l-politika ta' viza u għatib ta' ftejim u li aħna nallum huma essenzjali sabiex aħna nkunu u ikonna mobilità addizzjonali fejn dan l-Unjoni Ewropea kemm għadek li l-Unjoni Ewropea kif ukoll għal-pajjiżi terzi involuti. U jridu naħdmu bid-dinjetta biex nkunu nistaw ehm, mal-Unjoni Ewropea pajjiżi terzi kif suppost, kif jeħtieġ U kif għalet Marja fil-abbozza rekomendazzjonijiet din il-kooperazzjoni għandu impatt fuq il-mobilità iżda ukoll fuq aspetti oħran eh, fundamentali palmuwa l iżvilupp tal-lat ekonomiku, umanitarju, kulturali u xjentifiku ta' riċerka. U aħna rridu nħarsu wkoll lejn il-poplu, lejn in-nies li jkun hemm ħelsin liber, ehm, ċirkolazzjoni libera tal-persuni, bħal drittijiet tal-, -tal, -tal fundamentali tal-Unjoni u aħna ġidu nerġgħu nfakru li hija xi ħaġa pożittiva żewġ naħat. Ovvjament mhix l-ewwel darba li l-Parlament jrid jieħu deċiżjonijiet fuq dan il-ftehmiet, imma jidher li r-riserva persistenti tal-Parlament u madwar il-proċedura li qed tiġi segwita li mhux dejjem qed tinftiem. Allura qed nitkellmu dwar proċedura ta' approvazzjoni, il-Parlament għandu eh, jgħid tiegħu u mbagħad fil-seħta fis-seħħ ta' dal-iftehim fil-biċċa kbira tal-każijiet qabel ma l-Parlament stess ikun deċida ħa deċiżjoni fuq it-tekst. U dan kaskel fil-Kolombja fejn għana eh, minna l-implementazzjoni provizorja mill-3 ta' Deċembru U issa f'dan l-istadju nixtieq infakkar dawn iż-żewġ affarijiet. Ewwel net l-importanza tal-Parlament li segwi l-applikazzjoni ta' dan il-ftehim u anki il-ħtieġa illi il-Parlament ikun regolarment u bisħieħ informat il kollu tal-riżultati tal-implementazzjoni tal-ftehim u li dan ikun konformi mal-prinċipju ta' kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet U t-tieni punt huwa l-fatt li l-approvazzjoni tal-Parlament irid intervjeni b'mod loġiku wara l-implementazzjoni provizorja ta' dan il-sejm. Allura, senjor Gijom, eh, eh, tistenna bil-ħerqa għal eh, skambi li rendu l-frott fil-ġejjeni jirriflet il xogħol ta' shadows u rapporter. Grazzi. Il-dritt tal-parlament li jiġi informat jobbliga li l-istruzzjonijiet l-oħrajn li jihdu inizjativa biex informaw il-Parlament. Grazzi e, tal-li eh, ħat e, eh, e, sostituiet li snjura Issa nerġaw naddu fil osar lejn il-Komissjoni għall-ħar kelma fil qosar ħafna. Grazzi, President, grazie anche anki il-membri onorevoli tal-intervenzjonijiet fil-qosor iva. Eh, Kienem ħafna mistoqsijiet e, eh, e, eh, minnaħat ta' Signora Gabriel, li jena sissa rċevejtom diġa bil-miktub, ma nafxek tridnix jom issa, jew nistax namluħ da bilateralment un bat ċirkolaħ l-membri. Iva namlu ekkax ma nixħin. Allora, forsi zewġ punti oħrajn li ġew mżemmija li huma essenzjali. L-ewwel ħaġa fuq l-informazzjoni fuqta lejn il-Parlament aħna ħadna l-inizjattiva iva biex ninformaw il-Parlament tal-progress tan-negozjati fil-fatt id-Direttur Ġenerali tiegħi kiteb darbtejn il-Kumitat biex jinformah fuq il-progress tan-negozjati u l-adozzjoni minnaħa tal-Kommissjoni tal-abbozz ta' deċiżjonijiet tal-Kunsill għal firem u anki biex jinforma parlament anki fl-istess ħin il-ftejm se jiġu applikati provizorjament mid-data tal-firma. <clears throat> Umbat fuq dan l-aħħar punt dan huwa previst mit-trattat artikolu 218 paragrafu 5 u għal-dastan taħna din nirrispettaw il-trattat. Nifem li huwa diffiċli li l-Parlament jagħti l-kunsess wara li effettivament il-ftejn diġa ġi applikat, pero aħna eh, eh, huwa previst mit trattat Aħna kull ma minna għamilna kollox previst fil-trattat. U bla dubju aħna se nirrispondu għal mistoqsijiet kollha li irċevejna minn il-rapporter. Se niktbulkom ittra <coughs> fuq dan l-aħħar punt fuq il sovrazzjoni il-Parlament, pero għandix ħin nista' nitkellem fuq. Dan huwa l-punt li inti tistaqt issemmi Sinjura Verġa. Fuq il-punt li kont qed issemmi, ma sibx il <coughs> ġiba tal kummissjoni għat weġiba għaliex mhix biss dritt ta' informazzjoni li għandha l-Parlament, jiġifieri applikaw it-Trattat il-Parlament Ewropew tagħmel it-talba illi kun hemm implementazzjoni provviżorji mhijiex obbligu ta' trattat il-Parlament it itlob illi tiġi informata u notifikata qabel ma jiġi implementat il-ftajim għax inkella għaxinu qed iżmur kontra dritt tal-Parlament Ewropew miex biss dritt ta' informazzjoni kibedna. Understand. Nifhem. Grazzi. Eridu nal issa se niktbilkom. Naħseb din hija problema li ġa semmejna 20 darba ma għatmar mar solvenija. 21 jgħid il-President. Se nerġa' niktiba għal 21 darba fil-flittra. Grazzi lill-Kummissjoni. Eh, tinkwetawx, nikteb itra u grazzi ħafna tal prezenza ta'kom. U grazzi lill-kollegi, bot partikolari li shadows O, Signora Holma, grazie anki tal-li ħat il-posta Signora Gabriel, innaprezza ħafna. U kollegi, era la bozz tal-rapport se jiġi f'April biex tkunu zguri fuq din informazzjoni u dana u kollox. l likla tajba. If anyone is still listening. Jek għaw xaħat li għat jisma, se jkonna smih fit-tlita tawar l-ofsinar, il-lum il-ħamis.